Yes, friends. Uh, Bib, natu bidu għal din il-laqa, nil qalko għal din il-laqa s-siħa ta' ġurnata s-siħa. L-ewel punt fuq l-agenda, nistawx naħdmu skont l-agenda, Iva. Mela, interpretazzjoni fil-lingwi kollha. Tlif qal Finlandis, il-Bulgaru u l-Kroat. Għajkonna gruppi ta' vizitaturi fil-25 ta' april. Sir Brock stiden 30 eh, vizitatur mill-Belgian Youth Diplomacy biex jattendu daqatana. Iktar tard, illum u eh, MPs Kari u Lopez u Kostidnu 20 eh, persuna mill-European Transport Workers Federation li TF biex kol iżuru komitat tagħna eh, illum. biex jisegu l-voti tal-pakket ta' mobilità ta' toroq. Issa, għannek l-ekwipaċ ta' television biex jiffilmjaw li ħakunu kol sidnina unnek mill-Senjura Chartier fuq il-Posting of Workers. Umbaħt billa fi skeda il-laqa bej 16-17 ta' Mejju issa ħajseħ fl-14 u l-15 ta' Mejju. Għant l-agenda tana tal-lum, għantikom iċifri. Nar it l 14 ta' Mejju, minn 3 sa' 6 u nofs. Ħajkonna l-laqatana. Umbaħt nar it-tlieta fil-15 ta' Mejju bejn id-9 u nofsija u sa' 2 u nofs sa' 6 u nofs u kol se jkonna l-laqatana. Fuq punt numru 5 ser nixtieq informalkom li ħajkun laqa straordinarja fil-24 ta' Mejju. Skambju ta' femiet mal-Viċi Kommissarju Dombrovskis u anki Kummissarju Tissen fuq il-proposta għal ila e Autorità ta' għax-xogħol Ewropew e kif kien mitlub mid deċiżjoni tal-Kornaturi f'Marzu. Kien hemm skambju tal-femiet imbagħad ħajkun vot fuq id-dialogu strutturat u workshop eh, f'talela mill-Departiment ta' Politika. Dak kien kollox bħala punti ta' informazzjoni, imbagħad għandna approvazzjoni tal-minuti, 21-27 ta' Marzu. Is-Sur Becker. Grazzi, l-għodwa tajba ċer. talba kejkna. Għad tista' tikkonferma illi il-kabotaġ ser jiddaħħal fil-vot tagħna tal-lum? Iva, ser jiddaħħal. Proset, grazzi. Nadu l-putum l werba fuq l-agenda tagħna il-regolament, abbott regolament fuq statistika soċjali. Għet nitkellmu dwar dawn fil-negozjati interstituzzjonali biex nirrapportaw fuq iż-żewġ negozjati li huma għaddejjin. Il-abbozza regolament ta' statistika soċjali rapporter sur Medicines u seħ fis-27 ta' Martu u l kolleġizzaturi risqu il pożizzjonijiet rispettivi tagħhom u ftehmu fuq programm ta' ħidma. Hemm tliet laqat fuq livell tekniku u t-tieni trilogu se jseħ għada wara f'sinar. Imbagħad għandna rapport ieħor fuq il-regolament tal-aġenziji u trilogu informali fuq ir revizjoni tal-aġenziji li seħħi il bira u barra jien il-sessjoni ġiet immexxija minn Sander, Sushambon, għal Eurofound u Sessler Hodge, rapporter għal Iju e Oaxa. U ħajkonna u koll t-tiri setta trilogi fi 22 ta' miju, iżda Kellna xi affarijiet bieħ ma stajni stajniex nittrattawhom peress kienu ħafna diskussjoni fuq għan il-baqwa d-dijin. Għanna bżon iktar progress fuq level tekniku fuq trilogu li mis 22 ta' meju. Mela dawn kienu rapporti. Nadu għal punt 5 fuq l-agenda <coughs> prodotti pan-Ewropew, naddu għal rapporter tana Issur Becker Fidek. Grazzi tassew. Eżis kollegi. Il-rapport tagħna ħajkun diskuss fi tliet komitati. Ikon, Inko u Empl. Pala introduzzjoni nista' ngħidilkom illi diskussjonijiet fost ir-rapporters kienu kostruttivi ferm. u fuq ħafna punti aħna stajna niksbu konsens wiesa. Ovvjament għandna approċċi differenti, involuti. U illum dak li rrid nippreżentalkom huwa approċċ illi jiena se nieħu hawnhekk fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Nixtieq ngħid mill-bidu illi Inizjattiva tal-Kummissjoni meta niġu biex niżviluppaw dan il-prodott hija xi ħaġa li jiena nista' nsemmiha biss bħala xi ħaġa eċċezzjonali. Tassew huwa pass importanti l qudiem Semmi ta' żviluppi soċjali fl-Ewropa. U għalhekk jiena tassew naqbel ma' dan. X'qed nippruvaw niksbu? Hemm għadta prioritajiet. Waħda minnhom hija li l-PEP għandu jkun prodott ta' tfaddil fuq żmien twil. Eh, aħna qed nitkellmu hekk li wieħed ikollu ehm, dħul sura ta' nies wara li rtir tira. Jippermetti iż-żaza illi eh, jgawdu minn ċertu livell ta' sikurtà fil-xuħitom. U allura l-mod eh, kif eh, u miktub eh, u mfassal dan il-dokument jittu kun trasparenti ferm. U l-karatteristiċi kollha għaw l-lenin tiegħu għandhom jinżammew fir-rapporti kollha kemm huma. Aħna konvinti bisħiħ. li kull min qed jirriklama l-prodott irid jaħdem mill ma' dak li kun biex jistabilixi eh, prezenza madwar l europa li għandu jkun element ewlini faħar mill-aħħar. Issa din l ideja tal-Capital Guarantee hija xi ħaġa li jridu nfissru aħjar. Jiena konvint illi USB qawwi ħafna dan rigward. Jekk aħna jekk intom tistgħu taċċertaw illi il-pensjonijiet huma appoġġjati minn PCP li huwa mifrux dwar l-Unjoni Ewropea, mela dan jista' jsaħħaħ il-fiduċja fl-istrument, is-sikurtà, il-affidabilità u il-pjanar minn bil-qudiem Um, huma elementi ewlenin. Għana nħossu illi il-PEPs jista' jkunu prodott uniċ, prodott uniku. U speċjalment dawk il-prodotti fejn il-pilastri tal-pensjonijiet mhumiex eh, saħħithom pereżempju parti tal-Europa f'nofsinhar tal-Europa u anke fil-vant tal-Europa f'pajjiżi fejn is-sistemi tal-pensjonijiet u huma żviluppati sew dawn il-PEPs jistgħu jintużaw bħala ehm, għajn ta' flus ta' tħul illi huwa komplementari biex jistaħħaħ il-kwalità ta' ħajja għall-pensjonanti. Għajn potenzjal enormi hawnhekk. Issek qed tagħti rigal minna n-net n-nipputijiet fuq il-prestazzjoni fuq żmien twil. Jiena xi ħaġa di li ħafna jiena tassew grat lejn l-PPRS għal-kalkoli tagħhom. dawn huma disponibbli fid-dokument illi tqasbu tqassam. Li juri dan huwa li Meta s-sir din istqarrija, nistgħu naħnu għabbażi tal-40 euro. U meta naraw id-dejta mill-passat tal-aħħar l aħħar 40 sena, żgur għandna dejta simili. Inti jekk inti qed taħdem jekk ilek tal-assist sistema l-40 sena u kun qed tikseb xi 40 euro, Mela kull modell ta' kalkulu li jintuża possibilitajiet differenti għal nizati li huma magħmuża magħhom hija xi ħaġa li toħroġ minnha hija xi ħaġa li hija sodisfaċenti f'termini tal-kapitali li jkun inġabar għal daqstant. Jekk inti għandek 40 eh, fi tfaddil, bil-kalkolu ta' 4% tal-inflazzjoni inkluż, xorta ħajkollok ammont pjuttost tajjeb lejn l-aħħar li jista' jgaranti lek ċertu sikurtà u li ċertu kapitali li jkun investit jirġa' jiġi fidejk. Kien hemm min għamel xi mistoqsijiet fuq l-emendi, pereżempju fuq ir-wol tal-PEPS biex nalqu il-distak fil-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel. Eh, Tam differenza pereżempju għan-nisa li kellhom forsi ċertu eh, żmien fil-karriri tagħhom professjonali fejn waqfu li tgħinhom, pereżempju n-nisa żgħażagħ eh, jistgħu jsibuha bħala vantaġġ li. Ġifieri dan kif edna, huwa pjan komplementari fuq żmien twil Imma mbagħad xi każijiet jista' jkun mbagħad l-uniku l-unika pensjoni sura ta' nies illi jieħdu n-nies. Fuq kwistjoni ta' tassazzjoni, aħna ma rridu nagħmlu ċara, ma nistgħux ninfluwenzawha, mhijiex xi ħaġa li hija kompetenza tagħna biex ninfluwenzaw. It-tassazzjoni mhuwiex kompetenza Ewropea. Pero aħna xorta ħanamlu ċertu tal-biet. Nħossu li għana nibatu messaċ ċar mill-kumitat tagħna, l-istati membri kollha tagħna għandhom jagħtu kull tip ta' um, pawza fit-taxxa eh, li tot għal prodotti simili ta' tfaddil. Il-trattament li huwa applikabbli għal dawn il-prodotti il-portabilità, per eżempju, issa Aħna marduċ li konna spejjeż addizzjonali jekk il-fornitur mhux preżenti f'dak il-pajjiż. Jiena ma nistax nifhem għalfejn il-fornitur ma jistax ikollu preżenza fil-pajjiż għax ma jistax jitlu fisħubija mal-fornitur attuali. Issa fuq l-ispejjeż aħna jkollna nistennew illi dawna japplikaw ehm, rizzati ġusti, ġifiri ta' 1.5% pala bazi għad diskussjoni li mi ħaġa li għanna nabżu. Aħna għanna jkonna ftit inqas minn din iċ-ċifra. It-trasparenza tal-PEPS titkun garantita. U kull fornitur irrid jaċċerta illi qegħdin jiggarantixxu t trasparenza għal 20 sena li ġew qabel. Issa għalfi qed ngħidu 20 u mhux ħames snin. Għax aħna rridu li perjodu totali qabel il-kriżi finanzjarja li tiddaħħal fir-rapportaġġ. U dak jista' jagħti l-informazzjoni meħtieġa il-konsumaturi potenzjali fuq il-storja finanzjarja tal-fornitur qabel il-kriżi. Bat għandek il-default option, ġifiri l-alternativa automatika li huwa il-prodott standard u naħseb illi il-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali ikollhom raġuni jekk jitolbu illi mill-inqas wieħed mill-prodotti għandhom ikunu konformi mal-rekwiziti awtomatiċi, id-default requirements, l-garanzija li tapplika. Mbagħad jekk inti għandek prodotti oħrajn li jingħataw ammont addizzjonali b'karatteristiċi addizzjonali, mela għandu jkun possibbli li seħ dan. U ma nistanot nxekkel li jsir dawla jsir dawla daw jsiru l-affarijiet, imma jrid ikun hemm almenu prodott u wieħed li awtomatikament jiġi offrut. Jiena, kollegi, nxenajt li fil-ġemat li ġejjin. Ibbatun, tiżudu batun l-emendi ta'kom. Skadenza għadnu fitni ta' meju għal dawn l-emendi. Jiena fiduċus illi nistaw nkomplu naħdmu bi spiritu ta' kooperazzjoni fost il U jiena nistenna bil-ħerqa 28 ta' Mejja meta jkun ir-riżultat pożittiv tal-vot nittamaw. Grazzi Sur Becker ta' dan e, ta' din l-introduzzjoni li tajtna. Issa nista' ngħaddi l-kelma lil Shadow Reporters Maria Elena mill-SND jiex edha hawnhekk inti tieħu posta mela Mazzinja Jungerios. Jiena mhux qed nieħu posta fil-verità, imma Marina Rejnes da fuq mission bħalissa u għadna qegħdin nibattutu nibattu fil-grupp tagħna x'inhi l-pożizzjoni tagħna i x'inhi fuq il-beb. Imma naħseb li tajjeb illi ngħid minn issa illi bħala l-ewwel reazzjoni għall proposti tajak illi Ivan nistennew ħarsu li mod pożittiv fuq il-kunċett li għanna bżon strument ġdid biex naqgħu din il-lakuna eh, fil-pensjonijiet għaliex il-faqar fi xuħija hija xi ħaġa li għandna ninkwetaw fuqha mod partikolari eh, minħabba li eh, popolazzjoni li qed tixxieħu dinja problema kullim kien fl ewropa u mm, l-urġenza qiegħda tikber kull ma jmur għalina fil-prinċipju Madonna fil-prinċipju Nħossu l-iskema tal ewel u tini pilastru għandu jkun disponibli. U dawn għandhom joffru pensjonijiet xira. Ma palma ngħidu fl-Olanda għandna għajdu l-Olanda. Jiġifieri ħabej jitlimu l-fatti baħar jaqsam. U ħafna drabi għandek ħafna problemi l-ġizazzjoni, per pereżempju li jista' jkun il-prinċipju bejn eh, il-problema ta' prinċipju, għazzi kollok il-prinċipju ma tara l-fatti. Aħna għedin qegħdin inħaqda fil-proposta tagħna qegħdin inħarsu lejn li nżidu l-pensjoni tal-ċittadini tagħna biex ikollhom pensjoni adekwata u din għandha tkun però xaġa addizzjonali li tikkomplementa mhux li tieħu post l-ewwel u t pilastru bħala skemi ta' pensjonijiet tal ximbat. Nkunu mixin fi direzzjoni l u naħseb għalija ma jien da għandi naħseb jien. Għax il-dibattiti mhumiex finalizzati fil kastana imma nkun għaqli jekk ikonna Promessi ċari fejn jgħidu eżattament xi xiridu niksbu. U li ngħidu li dan hija paġa li ħad tkun bħala addizzjoni ħanżiduha ma mhix ħad tkun sostituzzjoni. U għana ngħidu li wara ħames snin irdu naw jekk taħdimx bħala fil-fatt dak li aħna nixtiequ li hija tradizzjonali li jekk fil-fatt in-nisa jkun qegħdin jibdew il-peps tagħhom jew jekk pereżempju mm, dawk li għadmu għarrasom għedin dan il mekanizmu sabiex jikollom pensjoni adekwata ta' fi Allura, Irridu nkunu ċari fuq xirridu ninksbu imma se tkun parti mill proposta li aħna nkunu qegħdin noqdu sabajni biex naraw sa il kif qed jaħdem kif suppost bħala xi ħaġa komplementarja iżda jekk fil-fatt qiegħed jieħu postit l-ewwel tini pilastru bħala skemi. U ħan nitfa' xi emendi f'dan ir-rigward. Grazzi. Issa suppost kien ikolna l-sur Gernike u miflok għanna l-sur mis McIntyre. Grazzi, ah, fisem li sijar. Signora Gerike ma se taċ tkun għaw dalodu jina kontenta nitkellem floka mill-punto di vista tagħna. L-ewwel nek jiena nixtieq Hans Becker tal-opinjoni tiegħu. Jina naqbel ma ħafna mill-affarijiet li qal u aħna nistam bla dubju napoġġaw it-test. Hemm affarijiet li jogħġbuni ħafna. Per eżempju, il-tisħiħ tal għażla volontarja din hija ħaġa tajba ħafna waħda mill-emendi tiegħu. U dan huwa strument ta' appoġġ fi żmien fil-medda ta' żmien it-twil u importanti illi ninkoraġixxu l-persuni ifadlu għal meta jirtiraw mix-xogħol. Mbagħad napoġġaw ukoll il-possibilità li jkun wieħed jista' jagħmel trasferimenti transkonfinali tal-pensjoni minn pajjiż għal ieħor. Umbagħad l-emenda disa, per eżempju, hemm miktub li dan huwa strument ġdid komplementari għall skemi ta' pensjoni Eh, eżistenti. Din hija ħaġa importanti ħafna għalina. Però l-uniku zona li fija għanna eh, tħassibija fil-kwestjonijiet fiskali. U però ma nistawx nappoġġaw l-idea ta' armonizzazzjoni fiskali u anki fil-prezentazzjoni ta' Sur Becker jajtu illi eh, il-kwistjoni ta' taxxa miex kwistjoni ta' l-Unjoni Ewropea u fil-fat naraf illi laqas tidħol fil-kompetenza tal-kumitat tagħna f'kull każ, però xtaqt jiena eh, ngħid dan bħala wieħed mitħassib tagħna. Ma nirringrazzja għal ħidma tiegħu naħseb li dinja ħaġa importanti ħafna u kulħadd għandu jiġi inkoraġġat għal biex ikollu pensjoni. Aħna fl-modi tkellimna fuq il-pensjonijiet personali, pilastru wieħed, snejn u tlieta. Jiena għandi opinjoniet ċari fuq dan, forsi naqblu, però marriċ indaħal komplikazzjonijiet ta' tliet pilastri f'dan id-dibattitu. Jien naħseb il-prodott il tal-pensjoni personali għandha tiġi appoġġata U nerġa' ngħid, eh, grazzi ħafna lil Hans Becker. Grazzi. Issa nisimu minant Kalve Xambon minant il-grupp ALDE. Thank you very much. Grazzi, President. Nkompli bl-Ispanjol. Il-grupp ALDE jilqa ehm, sodisfazzjon u u b'ħafna gost din il-proposta tal-Kummissjoni tal-Sinjuri Dombrovski u Katajnen. Eh, importanti li najt li din proposta ma ħarġitx la Missur Moskoviċu laqas minn ħaddieħor. Taġobna li xanda viżjoni komplessiva tal-problemi differenti li semmew il-faqal per eżempju fl-Ewropa u il li sib soluzzjonijiet prattiċi, fattibli u fl-istess ħin soluzzjonijiet Ewropej. Illum il-ġurnata, fi żmien meta solidarjetà Ewropea eh, għal daqqa ta' ħarta naħseb illi din il-proposta ġiet eh, hija tajba ġiet fuqta. Aħna ser eh, nibqgħu nappoġġaw dak li konna nappoġġaw mill-bidu ġifiri li dil-proposta rriduha irridu illi tmur tajab fil-konsil u għalde muħaj xekkel xejn mill-proċess. Anzi, aħna għanna ħafna ħeġa. Għana kontenti u koll bil-ħidma li għamel il-sur Becker, naħseb illi il-punt tatlu huwa eccellenti, mel bicċa xol pozitiva ħafna u għaffoka ħafna fuq eh, il-problemi illi il ridu nindirizzaw, ġifiri illi niproteġu iċ-ċittadini, niproteġu l-pensjonanti tissa u tada u nizgulaw il-portabilità il-tibtil, il-tqassim tal-informazzjoni, il-rekwiziti, livelloli ta' trasparenza, il-sigurta illi eh, tati l-Europa f'dak kollu li ju finanzjarju il-kwistjoni ta' akkumulazzjoni u disakkumulazzjoni li dawn tal-axħar ikunu bla ikunu bxejn, ikunu bla ħlas u u koll illi l-utenti ta' dan il-prodott jina taw l-informazzjoni li kollom bżonn. Dan huwa dak illi ħankunu qegħdin eh, nitolbu issa minn xalqat nidħol f'ħafna dettalji tekniċi illi jina u xinu xorta ma rajtx li hemm xi dettalji ħażina Eh, ħanajdu forsi kemm tajn fuq artiklu 23-24 eh, forsi xi affarijiet sar x'nirfinaw. L-alde għandu xorti u kol il-rapporter fikon il-Sinjura Fan Ilt ija tal-grupp tagħna wkoll, hija tal-alde wkoll u eh, għandha l-istess approċċ strateġiku wkoll. Approċċ pożittiv ukoll. U għalhekk irridu eh, naqdu l-isforzi tagħna kollha biex eh, niksbu l-aħjar riżultat minn perspettiva soċjo-ekonomika. Mhux ħanidħol dettalji apparti f'wieħed li huwa importanti ħafna l-għalde. Dan il-prodott peress li huwa Ewropew U peress li huwa hija xi ħaġa li rridu nagħmlu bil-mezzi li għandna, aħna rridu l kontroll ta' dan il-prodott finanzjarju, il-riżoluzzjoni ta' tilwim u s supervizjoni issir mill- mill-EOPA. Dina diġa teżisti, Memx bżon la n-nazjonalizzaw il-prodott, għax il-prodott u Ewropew, u laqas hemm bżonn l istituzzjoni ġdida, għax istituzzjonijiet għandna bizzejiet. U dan qed ngħiduh minn issa għaliex ma rridux li jkun punt ta' konflitt, tal ma nimmaġinax li ħajkun xi punt problematiku kbir. Tajja pwis, mela, eh, nerġa' faħħar is tal-ħidma eċċellenti tiegħu u ngħid li issa li nagħmlu għal jizibu bilanċ bejn eh, dak li qed jistenna kulħadd. Irridu eh, naqblu li dan huwa prodott tajjeb li nistgħu ntajbuh u il huwa prodott li fl-aħħar mill-aħħar jipproteġi lill-utenti. Grazzi. Thank you. Uh, then we proceed to uh, the GUE NGL. Grazie ħafna. Kostadin Kakuneva, mishaw. Iva, etnara narak. Eh, Il-solitu toqgħod tfoġġi fuq naħa l-oħra. Eh, mela, nati l-mikrofonu lilek, Sinjura Kuneba. Grazie, eh, qed impoġġi iktar daqsxejn tar viċin il-bib mis-soltu. Nar il-ħadd il-gwe batet delegazzjoni lejn Sofia. fejn kien laqa ma' politiċi, akademiċi, NGOs u trade unions. Dana qed ngħidu għaliex minajr lebda eżagġerazzjoni aħna smajna minn sorsi uffiċjali illi hemm is-46% ta' persuni li rtiraw mix-xogħol qed jirċevu pensjoni illi ma tmurx li lem minn 164 euro. U dina hija konsiderata bħala pensjoni deċenti. Għax hemm oħrajn li qegħdin jirċevu xi 110 fil-Greċa, nies li ħadmu u dawn in-nies kellhom 25 riduzzjoni fil-pensjonijiet tagħhom. U jekk kaħna aħna nikkonsidraw ir-Rumanija pajjiż ieħor eh, qarib tagħna sitwazzjoni mhijiex aħjar u fl-istess ħin anki f'xeħut mill pajizi li għandhom pensjoniet liktar avanzati għat memx eh, li eh, u ġusti. Min huwa responsabli għal din is-sitwazzjoni? L-idea tal- pensjoni privata hija kwestjoni għal min huwa sinjur u jista' jixtri pensjoni. Eh, nies li għandhom tfaddil jistgħu jixtru shares fil-borza. Għaliex il kriżi finanzjarja tal-2008 eh, eh, laqtitom u jishtiqu jinvestu f'xi ħaġa iktar żgura. Imma il rapport tal-Kummissjoni huwa ċar tixtieq tneħħi l-flus mill-tfaddil fil-swieq kapitali u tkellimna fuq da u kellna pilastru soċjali bil-pensjonijiet sostenibli għal persuni normali aħna inħossu illi din l-inizjativa hija tentativ biex tipperswedi l-persuni li jihdu pensjoni privata. U hija kwistjoni ta' tini pilastru. Waqt illi l-pensjonijiet għandhom jiġu trattati b'mod xiera mis-settur pubbliku. Allora aħna ma naqblux ma' din proposta. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Il-ħodor uh, għal rinħodu għaw Jean Lambert, mish qed nara prezenti għaw xaħat qed jitkellem flokka, le ma ħat għal parti taħdar. U batem li FDD, għaw xaħat fisem li FDD? ħat. U dan għajfisser illi naddu għal ENF, il-Sinjora Melan. Merci, euh, Madame la Présidente. Merci. Għanna ħafna mistoqsijiet fuq dan id-dossier. Għalix ġa għanna regolament fuq prodott pan-Ewropew fuq il-pensjonijiet illi jekk aħna fimna sew lam huwa reġim obbligatorju u lanqas wieħed komplementarju obbligatorju, lanqas komplementarju mandatorju fuq il-reġimi nazzjonali, hija sempliċiment prodott addizzjonali alternattiva ġiviri. Intom qed li dan ħajjerġa' jinvestit fil-proġetti ta' ekonomija reali, iva l-għalet, nitkellmu fuq żmien twil, l-assigurazzjoni, l-prodotti jimbeħsew, Jiġifieri a priori m'għandniex oppożizzjonijiet jekk il-qasam ta' investiment u reinvestiment jista' jkun ċar solidu u ehm, futtur ta' żmien. Iva jekk dan jista' jgħod tal-kotas tal-TPI, ehm, e, u tal-is għal-SMEs u iva jekk nistaw nejnu l-napoġaw eh, l-insurers iż-żar u iva jekk istrumenti tradizjonali li janna l-Europa ikollom prevalenza biex din ikunu prodetti u li ma jkunux u dawn il-għazliet alternattivi ma jkunux jistaw, ma jkunux għedin ibatu fuq livell ta' protezzjonizmu imma fl-istess ħin ma nistgħux naqblu jekk ħajwassal għal kostruzzjoni eh, ta' suq waħdirni ta' kapitali li jekk l-Unjoni Ewropea tiġi gvernata mill-awtorità wahdanija ta' assigurazzjoni professjonali u jekk l-unika awtorità tkun definizzjoni tal-qafas operattiv tal-parametri kollha operattivi. Dana irrid iddaħħal de facto fis-sistema biex iżżar ma mistax jiddaħħal tal-imot l-insurance iżżar jisiru obsoleti. Aħna rridu nħarsu lejn il-fragilità ta' sistemi ta' sikurtà soċjali nazzjonali il-qat kroniku u t-telf tax-xogħol attuali u anki minħabba l-bidliet anki digitali u teknoloġiċi dawn il-mini jobs, il-prekarijat, il-niktar in-nisa u il-negozji ta' familji l-iktar qed intlaqtu jiddu jkunu l-qafat tal-ħsib tagħna. U dak li qal il-kollega tagħna jagħmel sens illi e, għandek soċjetà e, għandha bżonnhom imma din l-addizzjonali kiku din il-pensjoni e, addizzjonali ma fil-verità din iktar ħatejn minn sinjur li għandhom il-pensjoni tagħhom diġà maħsub. Ija, naqblu li konna sistema komplementarju marti konna sistema fiskali bil żajja temendi biex kunu jistaw jagħmel sens fuq livell fiskali. Ovvjament le jekk qed nitkellmu fuq is-swi eh, li jgħinu biss l-assiguraturi l-kbar, insurers l-kbar, l assiguraturi l kbar insurers l kbar illi dispiċċaw kważi isom għandin eh, grupp eh, bejnietom illi meċu kollox. U ma parmarrajna ftat il-qim illi l-parlament jiddeċidi illi daħalom f'suq eh, bħala ħaġa waħda, bħala grupp partikolari tal-gbar, tal-ħut il-kbir propjament. U jiena nistiqnejt li e għandu referimenti tajbin ma nafx jekk posta l-Ewropa illi jitlu f'kwistjonijiet li huma nazzjonali tal-aħħar. Thank you. Grazzi. Nerġaw issa nisimaw minnanti Sur Becker. Għam ħafna reazzjonijiet u proposti, so tista tagħti risposti tijak. Stenna, għaw Gonzales Penja li titkellem. Grazzi, skużawni jekk ma tlabx il-kelma qabel, imma għandi dibattitu ieħor ma kontx nafux xħan laħaq nintervjeni f'din il-laqa. Xtaqt eh, nirrifletti ftit fuq dan il-prodott pan-Ewropew tal-pensjoni personali. Xtaqt ngħid li dan mhuwiex mekkaniżmu ta' protezzjoni soċjali imma huwa opportunità ta' suq. U naħseb li dan importanti li ngħiduh biċ-ċar Mill-perspettiva tagħna, il-pensjonijiet huma u għandhom ikunu dritt fundamentali biex niggarantixxu illi eh, wieħed ikun jista' ikollu mezz ta' xin wara illi jieqaf jaħdem. U għalhekk huma ħaġa fundamentali fis-soċjetà u nemnu illi xogħolna irrid jiffoka fuq illi niżguraw illi jkun hemm pensjonijiet pubbliċi dinjitużi. It-tieni ħaġa, Dan huwa prodott privat illi jfisser li ħajkun hemm ukoll trasferenza ta' fondi pubbliċi. Hekk huwa maħsub illi jkun hemm eh, trasferenza ta' fondi pubbliċi f'dan il-prodott pan-Ewropew. Naħseb li huwa inkredibbli illi fuq dina il-ħrafa eh, et jenataw ħafna rakkomandazzjonijiet l-istati membri li jridem riformi għax mandomx pensjonijiet sostenibli. Imma bat fl-istess ħin edin l ninvestu flejjes pubbliċi f'mazzonijiet privati illi ħajsiru negozju. U għalhekk insaqsi għalfejn mhux qed nitkellmu fuq li u fond pubbliku pan-Ewropew ta' pensjonijiet, fond pubbliku, fond solidari mal-Ewropa kollha għaliex għawek għed nitkellmu, irridu, għed nitkelmu fuq li noħol nix għal-negozju, u mux għed nitkellmu fuq li nigarantix l pensjonijiet pubbliċi għal-nies kollha fl-Ewropa. L-istrateġija tal-użu tal-servizzi pubbliċi diġa nafu x'inhi, wieħed inaqqas mill-kwalità tas servizz pubbliku jibqa' jnaqar fih u mbagħad fl-aħħar jgħid ħaqna l-ista rridu nipprivatizzawh. U naħseb li dan huwa eżempju perfett edin nixprunaw, nimbuttaw l-qoddim il-pensjonijiet privati, edin indajfu il-pensjonijiet pubbliċi, noqogħdu ngħidu li mhux sostenibbli, eċetera, eċetera u minn dak li suppost huwa dritt essenzjali qegħdin noħolqu nix għall opportunità ġdida ta' negozju għalhekk aħna ma naqblux u aħna kontra dan il-prodott. Grazzi. Thank you. Grazie. Issa l-Istur Becker. Grazzi, President, u grazzi l-kollegi li ħadu kelma Fir risposti tiegħi ħanibda minn dawk il-mistoqsijiet illi ħadd nota fuqhom waqt li tkellmu. Mela l-ewwel jiena illi jiena jiena a favur tal-ewwel pilastru jiena u dana najdu u dana l-iktar ħaġa importanti għalija. Tini pilastru l-istess ħaġa u għaliex ukoll b'mod partikolari fejn ġi eh, sviluppat b'mod stabli bħal fl-Olanda huwa sistema ta' pensjonijiet e eccellenti. U għal din ir-raġuni rridu niddefinixxu illi propju mħabba din ir-raġuni dan huwa prodott supplementari, eh, volontarju, opzjonali, alternativ. U allora Jiena issa qed nagħmel referenza għal l-aħħar intervenzjoni. Nistgħu nitkellmu fuq, però nkunu ċari li fuq livell Ewropew aħna m'għandniex l-ebda tip ta' impatt hawnhekk fuq l-ewwel u fuq it-tieni pilastru tal-istati nazzjonali. U jekk kieku kien hemm impatt hija ħaġa tajba għax dan huwa prodott supplementari illi se jilsolvi solvi problemi illi jeżistu fit-28 pajis illi ma irnexxilhom xi l-ewwel pilastru. U aħna qegħdin hawnhekk nagħtu l-għajnuna tagħna. Però nerġa' ngħidu u nisħaq fuq b'mod ċar l-ewwel u t-tieni pilastru huma eh, huma l-iktar importanti u mhux qed niddubitaw fuqhom huma fondamentali. Issa, it talba illi namlu evalwazzjoni tal-performance wara ħames eh, eh snin. Jena eh, eh, naċetta din u u nirringrazzja għal dan l-input. Nirringrazzja anki l-kollega McIntyre tal-appoċ taħħa, specialment fuq din id-dimensjoni tal-medda ta' żmien tal-PEP. U anki l-appoċ anki għad dimensjoni transkonfinali. Din hija ħaġa eh, fondamentali. Jina għalija din ħaġa importanti ħafna anki għaliex l-armonizzazzjoni fiskali kif qalet hi wkoll. Aħna ma nistawx nidħlu fis-settur tal-taxxi għax memx kompetenza tal-komunità imma nerġa' ngħid it-trattament fiskali għandu jkun Eh, tajjeb għal-inqas daqs il-prodotti finanzjari l-oħra. Umbat il-Sinjora Kantier Xambo, Kalve Xambo, eh, tat kontribuzzjoni eh, fuq il-fattur trasportabilità u trasparenza tal-prodotti, jina l-est niddiskuti fuq il-punti kolla li semmiet. Specialment dawk illi huma l-iktar għal-qalbi u ċoe il-kontroll superiori fissem l-Ejopa. U, u, u jena kontent anki e e kisir emenda. Un bat fuq dak li għandu xasam mal-mistoqsija tal-gwe huma id-deskrivew situazzjoni terribli illi f'ċerti zoni tal-Europa sistemi tal-pensjoni mhumiex sostenibbli. Anke hawnhekk l-Unjoni Ewropea sfortunatament ma tistax tindaħal. każumaj hija problema ta' trattati bejn l-istati membri, aħna ma nistawx namlu xej, għawnek kun bidlu xej. Kienet kun ħagġa stajba kieku aħna eh, eh, stajna. Eh, nindahlu un nirranġaw. Impressjoni e, anki minnaħa ta' semestru Ewropew, illi għawija u koll. Umbat, nerġanajt, lebda riskju għallu t-tini pilastru, anki għallix il-Signora Gonzales, per eżempju, semmit, Iva, danu huwa prodott ta' su għanda raġun, però għanda wkoll dimensjoni soċjali. Dana jina għattu ktar minn darba, din id-dimensjoni fejni propju fejn eh, fil fatt li memx sistema pensjonistiku soċjali. Jekk memx kwalità tajba, allora jidħol dan il-prodott ta' su illi hija alternativa u għajnuna għal miljuni ta' ċittadini Ewropej. Umbat il-kollega tal-INF għalet illi il-meda ta' zmin twila hija aspett fondamentali u illi fl-offerta għandu jkunem eh, l-iktar possibilità ta' differenza fl-offerta u eh, nista' ngħidilha illi l-offerta hija wiesa ħafna u dan ma narax eh, illi hija problema. Nitloba illi tiktiba tippreżenta bil-miktub din l-idea u anki bħala emenda forsi, bat nitkemmu fuq. bat fuq dak li għandu xaqsam mal privatizzazzjoni tas sistemi tal-pensjon. E, aħna maħniex qed niddiskutu fuq dan. Hawnhekk il-pajizi jizvilupaw il-sistema e, tal-pensjonijiet e, tagħhom. U b'din l-idea tal-Kummissjoni Ewropea li qed niddiskutu hawnhekk m'għandha xejn x'taqsam eh, m'għandax taqsam xejn mal-privatizzazzjoni tal-pensjonijiet. Nirringrazzja għal mistoqsijiet eh, jiena kontent bil-kooperazzjoni li kien hemm eh, ikun hemm ukoll se jkun hemm xi laqat ma' shadows anki osra, u però għandna bżonn nitkolmu fuq kollox b'mod ċar. Minalija il kummissjoni hija minn Natalie Berger, eh, nista' nitloba t xi ħagġa. Grazie ħafna nishtiq nir nirringrazzja fisem il-Kummissjoni għal appoġġ tal-rapporter u anki għal eh, għal dawk il- eh, il-membri tal-parlament illi eh, intervenew. Eh, Nishtini ċara xi punti bħala natura ta' din l-inizjativa kif għaristu bekir aħna ma nabda intenzjoni namlu intervenzjoni fuq kif jiġu organizzati l-pensjonijiet fl-Stati membri. Dina miex din l-inizjattiva ma tirrigwardax l-organizzazzjoni tal-sistema statali l-ewwel pilastra jew anki kif dawn il-fondi pensjoni jaġixxu. Sfortunatament mhux l-istati membri kollha hemm il-possibilità illi eh, il ma jkollhom eh, aċċess għal pensjonijiet okkupazzjonali. L-inizjattiva hija biex nistabilixxu prodott volontarju għal daqstant mem lebda armonizzazzjoni obbligatorja, mem lebda obbligu għal lebda provider illi jizviluppa PEP u mem lebda obbligu uh, lanqas għal ċittadini illi jibdew PEP e Aħna qegħdin hawnhekk noffru sistem, istrument u qegħdin naħsbu għal dawk ċittadini fl-istati li jgħixu fl-istati membri fejn il-livell ta' fornitura ta' eh, prodotti ta' pensjoni personali hija baxxa. Aħna qed nippruvaw nikkontribwixxu eh, nippruvaw nirsolvu dan il-vojt pensjonistiku inizjattiva illi eh, se tikkontribwixxi anki għal vojt bejn is-sessi, anki s situazzjoni ta' ċittadini mobbli fl-Ewropa, eh, għaliex il-PEP għanda natura pan-Ewropea u se jkun possibbli għal ċittadini li jbidlu residenza fl-Unjoni Ewropea li ċaru minn pajis għalliħor li jistaw jkomplu jikkontribwixxu għall-istess prodott pensjonistiku personali. Edin anki naħsbu fuq il-ċittadini eh, li għandhom tħul baxx għax nixtiequ li huma mod partikolari kollhom aċċess għal sistema eh, sempli, sempliċi, trasparenti u nixtiequ li huma ikunu jistgħu jiżviluppaw it-tfaddil tagħhom eh, bħala previżjoni tal-irtirar mix-xogħol u speċjalment qed naħsbu daw, għal dawk illi għandhom livell ta' tul pjuttost modest. Aħna, grati tal-interess f'din l-inizjattiva u aħna inħarsu l-qoddim biex eh, nirċevu eh, suġġerimenti għal titib għanna kooperazzjoni eccellenti mal-teams eh, Flekon, Imko u Empl u aħna naturalment lesti nikontribwixxu biex naslu għal riżultat importanti għax nittamaw li ċittadini fl-Unjoni Ewropea se jkollhom il-possibilità illi jaċċedu għal dan il-prodott dan il-prodott mm, minnu fih. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, l kalendarju Għanna eh, skadenza għall-emendi 2 ta' Mejju fl-ofsinar Umbat l-adozzjoni fil-Komitat tal-Ampl eh, fit-28 ta' ġunju, eh, adozzjoni fl-Ekon il-11 ta' Lulju, umbat il-plenarja għadna ma nafux, eh, għad eh, irridu nikkonfermawa. Issa għaddu għal grazzi tal-intervenzjonijiet li kulħadd, issa għaddu għal punt sitta fuq l-agenda, il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 il-mandat għad trialogu. Skambju ta' opinjonijiet u bħala eh, rapporter tal-Komitat Empl għal-budget jena jena jena eh, il-rapporter u għet nara illi il-din iġrida hija l-ewwel sfida għall-Unjoni u hija priorità għal eh, guidelines tal- Parlament Ewropew għal 2019 u nilqa b'mod partikolari l-enfasi fuq il-bżonn illi intejbu eh, eh, il-ħiliet intraprenditoriali u professjonali u l-mobilità fuq livelli kollha u kif anki eh, u għamsemmi fil-paragrafu 6 ta' rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew aħna nistennew ambizjoni ulterjuri biex niġildu kontra il għad fost iż-żaza. Fil-opinjoni, fl-abbosta opinjoni tiegħi, jiena eh, nisħa b'mod ġenerali illi fil-budget tal-2019 se jkun hemm kontribuzzjoni biex niksbu il-miri eh, ta' 2020 fil-mobilità soċjali u anki fil-pilastru eh, ta' drittijiet soċjali Ewropew, bot speċjali fil-ġlieda kontra il-qat fost iż żaza U anki e, l-inugwaljanzi li qegħdin jizdidu l-povertà soċjali. Jiena nishtiq nisħa fuq il fatt li fil-budget tal-2019 kwalunkwe qtiħ ta' fil-linji ta' impiegi specialment dawk tal-inizjativi tal-MFF 2014-2020 se jimminaw mod gravi l-impen politiku tagħna. U allura irridu jiġu evitati. Il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea hawnhekk hija importanti u jiena nitlob li rapporter jipproteġġi dawn il-linji fin-negozjati. Jien nixtieq ukoll mm, il-fakkar fir rwol importanti tal-aġenziji OSHA, Eurofund, ETS u fil-snin fl-modi kien hemm sforz importanti minn naħa tagħhom u hemm il-paragrafu 20 ta' riżoluzzjoni tal- eh, eh, parlament Ewropew u nitlob li ma jkunx hemm iktar taqtih fir-riżorsi. Ċerti, PAs se jiġu mibgħuta għal evalwazzjoni minn naħa ta' membri tal-Kumitat, u nemmen li dawn huma strumenti utli biex jiġu implementati biex ma jiġux implementati ideat. Il-PA fuq il-garanziji ta' tfal hija waħda mill-iktar eżempji importanti u fl-opinjoni tiegħi nitkellem fuq ir-rakkomandazzjonijiet fl-implementazzjoni. Mod partikolari, il-Parlament għandu jkollu aġġornamenti regolari u dettaljati fuq stadi differenti tal-implementazzjoni ta' proġetti pilota u ta' azzjonijiet ta' preparazzjoni minn tal-Kummissjoni. U naturalment anki fl-implementazzjoni ta' dawn il-protetti illi iġu rispettati il-kontenuti tagħhom kif ġi approvat mill-autorità tal-budget. E permettu li anki nżid kumment anki fuq il-fazi ta' evalwazzjoni. Huwa importanti illi l-proposti jiġu allokati għal diġiż xirqa tal-Kommissjoni. Aħna kellna xi esperjenzi negativi fil-passat fil illi l-proposti jiġu dati għabbażi tal-meritu u allura nitlob illi kunem evalwazzjoni dettaljata ta' kull proposta. E, mhux Mux bizzejt li konna linji ġenerali u da meta dan bħala riżultat da ċerti kollegi kienem proposta li għaddit minn DGs differenti, unbat fl-axħar ma ġietx evalwata aħna nishtiqu illi il-PPs u PAs jiġu rievalwati meta jkun hemm żbalji fil-evalwazzjoni tagħhom. Dan huwa dak li xtaqt ngħid. Issa nagħti il-mikrofonu lil Survjotti, il rapporter ġenerali għal budget tal-2019. Grazie. Grazie. Grazie ħafna. President. Nishtiet ringrazja l-Kumitat tal-istidnuni għal din diskussjoni u għal kontribuzzjoni importanti li diġa għamlu fil-ħidma tiegħi komplikat għal 2019 tal-buni kommenti fuq il-kum fuq dan u jina mandiċ kommenti jina naqbel ma dak li għetti proponi il-komitat empl intkom kelkom il-possibilità anki eh, eh, tivvotaw eh, il-guidelines għas sena diħla li votajna f'Marzu u intkom rajtu u apprezzajtu dak li aħna inkludejna bħala punti soċjali tal xol eh, xogħol eh, biex eh, l europa tikkonsidra il-kwestjonijiet soċjali fil-guidelines. Żewġ kommenti ta' meritu, ta' kontent, ta' kontenut, unbat fuq il-metodu. Fuq il-metodu jitkom tafu illi il-budget tal-Europa u budget rigorus illi ma jippermettix illi wieħed ikollu ħafna fantazija billi nivvintaw ah, affarijiet ġodda u jobbligana naħdmu fuq linji eżistenti. Però minkejja dan jittolbuna u aħna nappoġġaw anki inizjattiva ġodda minn naħa tal-Istati Membri, tal-Kunsil, eh, f'komitati oħrajn, tkellimt fuq proġetti oħrajn u naħseb illi argument illi jirrigwarda il-komitat ta'kom, il-Korp Ewropew ta' Solidarietà ta' Zaza, aħna dan nappoġġaw u nipromovuh, però aħna konventi illi għandhom bżonn dawn risorsi ġodda. Ma nistawx naħsbu illi ikolna budget Ewropew illi fih ikunem tih u trasferimenti minn linji ta' budget eżistenti lejn eh, linji ġodda u proġetti ġodda. U eh, għax dana qed inaqas is-serjetà tal-budget Ewropew u anki qed jiddemoralizza l-ċittadini illi kienu qegħdin jorbtu anki fuq ċerti eh, estennijiet u ċerti kontribuzzjonijiet mill-budget. Sen naġġel fuq xieħut mill-kommenti li saru minnaħat tal-President għalix għax ejna naqbel eh, fuqom il sena li għaddit grazzi għal ħidma tal-budget rapporter Murisan ta' qabli għamil ħafna fuq il-garanzija ta' zazax, irnexxin aħna naslu għal riżultat bitrattativa mal-Kummissjoni e, e, ċifra ta' zida u f'din is-sena għandna l-istess intenzjoni nkomplu fuq din it-triq u nevitaw illi kunem tih fuq il-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew tal-inizjattiva Zaza il-Fond tal-Globalizzazzjoni u il- il- ġlid kontra l-azzjoni kontra l-povertà assoluta. Jena namel kummenti politiċi wara kollox edin fil-parlamentu naħna xoltana huwa politiku. l immagini li taħt l-Europa f'ta' un laħar snin, f'ta' un laħar għaxar snin, hija stampa ta' Europa kattiva li titlob biss rigorozità, austerità, eh, kontijiet aħna hemm bżonn li nerġgħu natu fiduċa li ċittadini u natu idea pożittiva tal-Ewropa. Jiena konvinti li il-populismi u eh, l-atteġġament kontra il- eh, kontra l-Europa nistaw niġildu kontra taħħa li namlu ideat, li noħorġu bideat u azzjonijiet pozitivi. E un li tkummenti oħra waħda. Intkom qed tolbu illi il-Parlament ikun dejjem aġġornat minnaħa tal-Kummissjoni fuq fu eh, eh, l-azzjonijiet tal-Kummissjoni ta' preparazzjoni. Dana se nippreżentaħ l kummissjoni ma li kolli ċans nitkellem magħhom id-darba li ġejja. Tamlu referenza għal finanzjament għal parlamenti minnaħa tal-Fond Soċjali Ewropej li mhux qed jiġi użat biżejjed u fil-futur se jkun hemm l-ispejjeż li għandhom jitħallsu fuq il-Fond Soċjali u ma nistgħux naċċettaw li mbagħad ma jitħallsux dawn il-ċifri. Eh, Umbagħad fuq l-Aġenziji naqbel perfettament l-aġenziji kollha qed nitolbu mpenji ġodda u ma nistgħux nippretendu fl-istess ħin illi jaqtaw il-personal tagħhom u jaqtaw il-budget. Eh, eh, meta jkun hemm eh, proġett ġdid għandna bżonn ta' riżorsi ġodda fil-Unjoni Ewropea, allora anki fl-aġenzija għandu jkun l-istess prinċipju. U mbagħad fuq il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji jiena eh, Eh, nishtiq nkun ċar fuq dan ukoll jien għandi rispett kbir għal ħidma tal-Kommissjoni Ewropea tal-funzjonari tal-Kommissjoni Ewropea fl-evalwazzjoni tal-proġetti tal-PPs u tal-PAs jiena però ma ma nixtieqx nibda bil-evalwazzjoni sempliċi li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel pakett eh, ta' kompromess fuq il- Eh, PPs imma tal-evalwazzjoni politika li il parlament jista' jesprimi. Bħalma ġara is-sena eh, eh, li għaddiet jiena insistejt ma' rapporter jekk il-PPs u l-PAs illi dan il-Parlament jħoss li huma importanti utli għal benestri ta' ċittadini għad tkabbir tal-kontinent tagħna u għal politika soċjali li għandhom jekk jirċevu vot inferjuri, allora nistaw ninkluduhom fil-pakket ta' kompromess. Grazzi, jien issa nibqgħu hawnhekk biex nisma' il-kummenti tagħkom ulterjuri u l-impenn u tiegħi huwa li naħdem ma'kom mhux biss din il-fażi imma fil-proċedura kollha ta' baġat sal-aħħar sija tal-ħar ġurnata tal-konċiljazzjoni. Grazzi, Survjotti. Grazzi għal dak li għad sissa. Issa nisimu minnant il-Signora Jongerius. Thank you, uh, and thank you, Madam Chair, for... Grazzi, grazzi, Signor President. Grazzi ta' ta' un abbozzi eccellenti li ħejjej ġivi t-prezenta tippreżenta l-lum u grazzi Anka tal-li aġġornajtna fuq eh, xini l għada fil- Komitat dik hija xi ħaġa utli ħafna lina. Naħseb illi nistgħu ngħidu li l-budget tas-sena d-dieħla ser ikun budget ta' sena kruċjali għall-implementazzjoni tal-pilastru Ewropew tad drittijiet eh, soċjali u dan għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu il-miri 2020 tal-Unjoni Ewropea. Irridu niftakru illi il-flessibilità fiskali u kol bżonna biex nappoġġaw l-investiment soċjali u drittijiet soċjali, ġifiri il-budget qiegħed hemmhekk imma bżonn ukoll il-flessibilità fiskali. Aħna naqblu. Mar rapporter, meta ngħid aħna, dan għaliex qed naqra wkoll min-noti ta' Sergio Gutierrez Prieto li mar nexxilu xikun għawek għaliex għadu fuq it-titjira x'imkien bej Spanja u Brussell. Għana naqblu mar rapporter li ġlida kontra il-diżugwaljanza ehm, kontra l-qatfos tiż-żgħażagħ, l-esklużjoni u il-faqar huma għadhom fil-fatt l-akbar sfida ta' dan il-mandat. il mandat u għedin fil-riskju illi nispiċaw dan il-mandat u kunu għadna l-bot ħafna minn nilħu l-miri illi fissajna. U għalek Sergio ser eh, ressa emendi biex isaħħaħ l-aspetti fil-rapport li għandhom xieqsmu mal-faqar fost it-tfal tanwa huwa l-akbar impenn tagħna fil-fatt l-Ewropa trid taħdem biex ittajjeb il-kondizzjonijiet ta' ixxin ta' ċittadini u fost eh, dawn iċ-ċittadini nifukaw li fuq it-tfal dawk li li żjed ibatu mill-faqar. U għalhekk ma nistawx nagħlqu dan il-mandat mingħajr ma nagħtu messaġġ ċar u eh, neħdu penn ċar li il-proġett Ewropew qiegħed hemmhekk għalihom ukoll biex jipproteġihom u joffrilhom opportunità aħjar f'ħajjithom. U għalhekk aħna insejħu ser inkomplu insejħu biex tibda titħaddem Garanzija Ewropea ta' tfal. Din għandha e, tinbeda mill-li zed fis possibli diġa għedin tajt, skont serħjo, e, eh, il kubru sot u solidu mux ser ikun possibli jekk il-ġit ma jinqasamx b'mod ġust bejn il-ċittadini. U nafu l-Unjoni Ewropea hija għandha ben kbir sabiex tkun minn ta' qoddim fl-implementazzjoni tal-Aġenda u l-SDGs tal-2030 tan-Nazzjonijiet Uniti. U iva, il-Fond Strutturali Ewropew irid ikun eh, irid ikun hemmhekk biex eh, tiżdied il-konverġenza soċjali. Imma dan jista' jintlaħaq biss jekk nħadmu politiki ta' ridistribuzzjoni. Huwa evidenti li l-inugwaljanzi u l-divergenzi soċjali ma jistawx jitnaqsu mill-lum għal-għada. U għalhekk eh, nissuġġerixxu li jkun hemm indikaturi soċjali fosta manka indiċi tal-progress soċjali. Dan l-indiċi jista' jintuża bħala qodda biex nevalwaw kemm qed ikunu ta' suċċess il-fondi Ewropej sabiex niksbu riżultat soċjali aħjar dwar l-aġenziji. Aħna nafu dwar il-ħolqien tal-Awtorità tax-xogħol Ewropea u dina l-Aġenzija ser tirrikjedi għalhekk budget addizzjonali. Maħna imħasbin ħafna dwar il-possibilità illi eh, innaqsu mill-budget ta' aġenziji oħrajn għaliex bekk eh, jista' jkun illi nkun qed nimminaw il-kwalità tax-xogħol li jagħmlu huma u nikkompromettu kol il-funzjonament tagħhom għalhekk ninkoraġġixxu lill-Kummissjoni biex eh, tagħti daqatajn tajba lejn eh, dawn l-aġenziji u tara kif jistgħu jsiru ekonomiji ta' skala. Anka b'injezzjoni ta' flus ġodda biex eh, titwaqaf din l-aġenzija ġdida dwar ix-xogħol. Dak nippreferuh milli noqogħdu naqsu mill-budget ta' aġenziji oħrajn. Biex nagħlaq ser nikkorenċixxu wkoll il-Kummissjoni biex tanalizza sew il-linji budġetarji dedikati għat tisħiħ ta' dialogu soċjali. Il-imsieħba soċjali rewit tħassib tagħhom dwar il-fatt illi il-fondi dedikati għal dialogu soċjali u għal proġetti ma' nimsieħba soċjali mhumiex biżejjed u aħna ma nistawx li minnaħa waħda nqogħdu ngħidu li aħna impenjati biex insaħħu id-dialogu soċjali u noqogħdu nitolbu illi l-imsieħba soċjali involvu ruħhom iżjed fis-semestru Ewropew u fl-implementazzjoni tal-politiki soċjali u mbagħad min-naħa l-oħra ma nassigurawx li dawn ikollhom il-kapaċità eh, eh, finanzjarja meħtieġa biex huma jagħmlu xogħolhom u aħna il eh, ħan preparaw xi ħaġa simili għal dan li għadni kif semmejt. Issa, L-Onorevoli Trevesius, Grazzi ħafna, Sinjura President. Is-sena diħla l-2019 ser tkun is-sena meta ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Dan l-iżvilupp politiku ser ikun problema kbira lina, ser nitilfu eh, pajjiż illi mill-iżjed kien jikkontribwixxi għal budget. L-Unjoni Ewropea tħobb titkellem fuq valur miżjud. Imma meta nħarsu mbagħad lejn il-proġett individwali, eh, spiss noqogħdu eh, noħolmu ħafna ħolm filaħ. Jekk inħarsu lejn l-impjiegi pereżempju, il- Orti tal-Awdituri kienet xattika dwar il-proġett tal-impjegi imma il-Kommissjoni u l-Parlament baqgħu jitolbu iżjed flus għal dan il-programm. Issa dawn il-flejjes huma minbut il-kontribwenti u mhux kull programm eh, ħaqqu niddedikawlu il-flus tagħna, għafolja forsi ikun jismu sabiħ, flus eh, irridu nużawhom b'mod għaqli u forsi hemm ċertu problemi li ħer niffaċċjawhom fuq livell nazzjonali. L-istati membri għandhom problemi speċifiċi kull wieħed għalih u fi żminijiet meta hemm dejjem inqas u inqas konverġenza speċjalment fiż-żona euro, irridu nfittxu soluzzjonijiet iżjed speċifiċi minn flok noqogħdu noħorġu b'ħafna iżjed programmi fuq livell Ewropew. Il-konċett ta' sussidjarjetà jinstab fit trattati tal-Unjoni Ewropea u dan irrit eh, jiġi rispettat iżjed. Irridu eh, eh, inkomplu nixprunaw programmi ta' innovazzjoni, impjiegi u intraprenditorjat. Tawna il-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni, fondi oħrajn illi irridu nerġaw narawhom daqsxejn għaliex għandi dubju kemm huma ta' valur sjut. Għal għandna problema b'dawk il-programmi kollha illi awtomatikament ser jaraw żieda fil-budget tagħhom. Naħseb l-2019 is-sena li fija r-Renju Uniti joħroġ mill-Unjoni Ewropea hija sena tajba biex naraw għalfejn eżattament l-Unjoni Ewropea qiegħda daqstant fi kriżi. Dan għalfejn għax qed nissukaw iċ-ċinturini jew inkella għaliex hemm problemi iżjed trasversali li rridu li rridu naraw. Aħna nittamaw li grazzi elementi tagħna dan li qed ngħid niddiskutuh. Grazzi ħafna, mhux qed nara lil ħadd jirrappreżenta lil Lalde. Għaw xi ħadd jirrappreżenta lil Lalde li jixtieq intervjeni? Mela, nati l-kelma li senjura Lamberts, kjoġbog. Grazzi, President. Ser inkompli eh, fejn ħalliet il-Senjura Trabezius. Jazamiet li Renju Unit ser jitlaq li eh, għandu jkun hemm evalwazzjoni mill-ġdid u dak jista' jseħħ anka meta naslu biex niddiskuti l-MFF. Imma, il-kustjoni dwar valur miżjud u revizjonijiet, dwar dan naħseb illi kien interessanti illi naraw kif kien il-proċess fir-Renju Unit hekk kif in-nies qed jirrealizzaw x'ħajkunu qed jitilfu fuq livelli differenti, anke f'termini tal-Fond Soċjali Ewropew. Fil-House of Commons dan assemma fil-fatt eh, kien interessanti ħafna. Kien hemm awtoritajiet lokali u awtoritajiet oħrajn illi argumentaw illi il-gvern qed isemmi li ħajkun semmi sostituzzjoni ma m'hemm xejn ippjanat u uh, il-fondi Ewropew Ewropej kienu taf kienhom valur miżjud kbir. U allura meta nitkellmu fuq valur miżjud mhijiex biss kwistjoni tal-dettalji raq tal-programm imma il-metodoloġija ġenerali li għandhom dawn il-programmi għaliex huma bbażati fuq sħubiji, jipprovaw jqarbu eh, n-nies iżjed eh, lejn xulxin, etc. Għalhekk il-pożizzjoni tal-grupp tagħna dwar l-opinjoni fuq il-budget tas sena d-dieħla fuq l-MFF kollu naturalment hija din. Aħna nistgħu nappoġġaw il-linji ġenerali tal-rapporter naħsbu li għanna nikkontribwixxu biex jintlaħqu il-miri tal-2020 fl-oqsma soċjali u dak tal-impjiegi, naturalment qed nirreferi anke l-miri kontra il-faqar u anka eh, dwar il-pilastru tal-pilastru eh, Ewropew ta' drittijiet soċjali. Dwar il-fondi illi jissemmew, aħna favur illi dawn jinżammu preżenti qed nreferjaw għek għal fondi li huma msemmijin fl-opinjoni tar-rapporter. Naħsbu li l-bżonnijiet għadhom hemmhekk u il-pożizzjoni tagħna hija li aħna favur illi jiżdied l-appoġġ fuq il-fond soċjali, speċjalment l-inizjattiva dwar l-impiki żgħażagħ. Aħna smajna dak li fuq eh, l-aġenziji u ħadna nota wkoll dwar l-aġenzija tax-xogħol. Meta ħdimna anka fuq il-korp ta' solidarjetà, din il-kwistjoni ta' minn fejn jinġibu l-fondi u kif eh, inti tieħu mill-fondi ta' ċertu aġenziji li jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna biex ittihom il-ħaddieħor, nemnu illi dak huwa approċċ illi eh, iħassibna ferm. U għalhekk aħna najdu illi il-budget tal-aġenziji kif nupalis għandu jinżam u naqblu anka mal-SND dwar il-pjattaforma ta' xol. Dwar il-proġetti pilota naqblu mal-kummenti illi għamlet il-rapporter u bħal kellima oħrajn eh, Eh, jina koll xaqt nitkellem fuq proġett pilota li għanna aħna illi huwa dwar is-soluzzjonijiet fil-qasam tal-housing. Eh, huwa proġett li jinkludi idejat li ħarġu minn parlament u anke minn dan il-kumitat fil-fatt. Dak huwa l-approċċ ġenerali tagħna rigward din l-opinjoni. Naturalment, ser u xi emendi imma naqblu ma' direzzjoni ġenerali li ħadet il-rapport rapporter din l-opinjoni. Grazzi. Grazzi, jissa xaħat fissem li FDD. Sanat til kelma l-Dominik Mattan mill-INF. Kjoċbok. Merci, Madame le Président. Grazie. Nsibxie <coughs> sorpriza, meta jgħidu millina mħiġ taqsa koptim jistaqskom għaliex sena wara sena fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea u il-budget tal-2019 mistess eh, diska. L-Unjoni Ewropea u r-reprezentant tal komissjoni intomettu għandi mistess osservazzjoni tamen. 2015, 16, 17, 18 u anke 2017 u għal-anijiet tal-sena 2020 il-qatet jitla' iż-żazah għandhom l-SMEs u microimprezi um, ma jistgħu xejn biex um, dawn il-problemi ekonomiċi ma naqsux il-faqar tela u kbira ta' popolazzjoni li medda minn soċjali u faqar qed jisplodi. Sena wara sena dejjem stess diska u flok nistrattaw il-problema, intum għaddejjin su xejn mux dejjem istess. Dejjem tuqtaw minn dan il-budgets tal-Unjoni Ewropea li hija huma flus tal-ċittadini tagħna. Qed nitkellmu fuq il-qafas Ewropew tal-globalizzazzjoni hija mod kif inti tirrikupra l-flus li tkun ħareġ riċ bitħallas, ma jistibra sens is-sistema. Aħna firi, qed irdu intom etna irdu l-impjiegi, l-innovazzjoni soċjali dak il-pjan hija ridikola biex tajnu nis liktar li għandhom problemi, ridikola. L-inizjattiva suppost għazzazah Eh, eh, skont il-qorti tal-awdituri għallu li dizastru intom xorta eh, t-tfawlu għal-flus u l-flus u l-flus. Ibkom tam l-affarijiet l-istess affarijiet ta' snin twal u xikollox baqa l-istess. Għanna, mux ħajja namlu mistoqsit li suppost namlu. U li aħna inna nejdu l-kom fuqom zmin twil. Intom dak kom pala komissjoni mux jek suppost Jiena din ħafna kif sabiħ tiegħek eh, pre-politiku eh, kien ħagġa ħaġa sabiħa bħala komitat tal-budget sewwa wis imma bħala komitat tal-budget li nġildu kontra l-populiżmu. Din ġifiri il priorita intom qed tindunaw il-populizmu li qegħdin tużaw hija l-espressjoni demokratika tal-leħen tal-poplu li iri huma priorità li li biex intom mhux aħjar ma tiġildux kontra l-populizmu imma tattawaw minħabba li qed taraw rizultati riżultati katastrofiċi li intom qegħdin tipponulhom u dini għal-kawża ta' din ir-reazzjoni tagħhom. Għaw sejrinek. Eh, Sinjur. Eh, u naraw, ħanaraw fiex wasal tal-populizmu, xi darba taw ħajdu postok. Iva, u laj ħajdu postok, ma ċanċan għandfadal ħin, grazzi. Thank you. Eh, perhaps I shall give... Grazzi, forsi nista' nagħti kelma l xi ħadd mill-Kummissjoni bat, mbagħad tkun tista' tikkonkludi inti. Naħseb illi għaw il-kap tal-unità, Sinjura Fellaj. Dik joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, f'din il-fazi, il-Komissjoni għadama il-prezentaċ din il-proposta u għalhekk nixtieq nirringrazzja il komitat Empl ta' din ta' dan l-abbozz ta' riżoluzzjoni. Nista' ngħid illi aħna apprezzaw l-appoġġ tagħkom eh, naqblu li għad hemm xogħol xi jsir biex jintlaħqu l-miri tagħna l-2020 f'numru ta' oqsma fosthom l-inklużjoni soċjali, ġdida kontra l-faqar u l-impjiegi għal naturalment. Aħna qegħdin eh, Nistennew li l-budget tal-2019 jippoġġa wkoll implementazzjoni tal-pilastru soċjali. U għalhekk eh, aħna nilqaw l-appoġġ tal-Parlament. U lesti naħdmu magħkom biex nassiguraw illi l-budget imur fid-direzzjoni tajba ħalli nkunu nistgħu nilħu dawn il-miri. Ħana kelmtejn fuq il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji. Reċentement Aħna fil-fatt aġġornajna il-komitat. Sejk il-komitat jixtieq ftit iżjed informazzjoni aħna dejjem qegħdin hemmhekk għad-dispożizzjoni tagħkom. Jekk tixtieq użiet informazzjoni fuq il-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' tħejjija naħseb illi il-ħidma li sart fil-Kummissjoni fil-fażi ta' l-evalwazzjoni kienet evalwazzjoni bir-reqqa fi eh, il-guidelines illi konna ibilna fuqhom u analizzajna wkoll jekk hemmx eh, xi sitwazzjoni ta' overlap li ma tiġġustifikax ċertu proġetti pilota. Kif intqal jiena nista' nifhem li forsi għandna pożizzjonijiet differenti għaliex l-evalwazzjoni tagħna hija iżjed teknika u legali mentri intom tħarsu lejn l-affarijiet iżjed minn perspettiva politika. Però xtaqt ngħid li aħna nagħmlu evalwazzjoni b'attenzjoni kbira tal-proposti kollha illi jitresqunna u bat wara nkunu dejjem lesti għal diskussjoni huwa veru li kultant hemm ċertu proposti illi iduru minn diġi għal ieħor għaliex ma jaqgħux eh, fil- fil-qasam politiku ċar ta' xi liġi partikolari u għalhekk indumu ftit sabiex niddeċidu li ma huwa l-aħjar li jista' implementa l-proposta tagħkom ma nippruvaw dejjem insibu l-aħjar soluzzjoni u nittama li fil-maġġoranza tal-każijiet jien grazzi. Grazzi ta' dak l-intervent, issa sanad il-kelma l-Sur Vjotti illi huwa il-rapporter ġenerali għal budget 2019. Il-budget il-rapporter tal-Parlament ta' xtaqt infakkarkom dwaru. Jekk jogħġbok. Grazzi għal darboħra, grazzi anki għal dibattitu interessanti ħafna. Jina kont kontent li smajt fl-intervenzjonijiet anki dawk liktar kritiċi eh, rajt li hemm il-rida li naħdmu fl-imkien u entkom lesti tamlu kontribuzzjoni blemendi eh, u naseb li dan wa importanti ħafna u illi sej sej tejjeb id-dibattitu tagħna u anke għal-ħidma tagħna ir-responsabilità kbira tiegħi huwa illi eh, niprova nirrappreżenta lill-Parlament kollu ġifieri ċittadini kollha Ewropej u anki sensitivitajiet differenti li jemament. Nitlob skuza l-Agnes kollegi illi forsi ma semmejċ affarijiet illi naqblu fuqhom. U b'mod partikolari ċerti kommenti li saru minnaħa tal-kollega Trebezius fuq dak li għandu xaqsam mar 2019 u għal konsegwenzi ta' Brexit fl-2019 mux se jkunem konsegwenzi immedjati fuq il-budget tal-2019 il-konsegwenzi se jkun wara <clears throat> għal-MFF ġdid u għemmek eh, se jkun problema importanti ħafna u se jkonna nafaċawa bħala kumitat tal-budget imma anki bħala Parlament Ewropew b'mod ġenerali. Jiena u kol bżajt illi s-sena diħla se jkun diġa eh, sena bil-konsegwenzi eh, diffiċli eh, tal-Brexit u se kolli nidħol fiha jien. Imma fortunatament mhux hekk. Jiena naqbel kol fuq l-idea illi rridu nifem ċerti persuni xettiċi fuq ċerti programmi bħal ċea u l-fond ta' programm għal persuni faqar jina ma naf irrit mm, najt li l-applikazzjoni diretta tal-font mm, ma nafx eh, ma nafix eh, specialment dik għal għajnuna għal nis foqra aħna eh, bħala kumitat tal-bilanċ nieħdu fidejna anki il-kwistjoni tal-għajnuna ta' solidarjetà. U nista' ngħid li jiena wkoll ġej mill-Italja li kell bħala pajis kella titlob għal fond ta' globalizzazzjoni għal kriżijiet differenti li kellna f'pajjiżna u r-riżultati kienu Eh, fil-maġġoranza pozitivi. Dawk li segwejt jena l-Italja, Whirlpool u każijiet oħrajn kienu każijiet pozitivi ħafna. Eh, eh, fuq minnaħa l-oħra, il-garanzija ta' Zaza, la Youth European Youth Initiative, nifem illi ħafna dibattitu fuq dan l-argument u veru kol illi l-orti tal-awdituri għamlet xi kommenti fuq l-applikazzjoni tal-fond imma irridu najdu illi dawn il-kummenti u mbagħad ġew miġilda mill-ħidma tal-Kummissjoni tagħna kont, tal-Kumitat Tana kont illi rispondiet għal dawn il-kommenti punt wara punt. E, jekk ituni minuta oħra nixtieq ngħidilkom fuq il-background tal-fażi ta' konċiljazzjoni ta' sena li għaddiet ma nafx e, jekk e, xaħat minnkom għax kien fil- eh, flaqa ta' konċiljazzjoni hemm parlament minnaħa u l-kunsill minnaħa l-oħra eh, u aħna konna edin norbtu ħafna kif qal anki l-kollega Muresan illi għafas ħafna fuq żieda fundamentali għal garanzija ġewwan ta' zazah u l-Kunsill għalunna aħna għanna Eh, aħbarijiet minn dawn il-gvernijiet u għamil lista ta' pajizi illi fihom ma xej ma jaħdem minn libda għajnuna ta' zaza u peress illi eh, il-Komitat tal-Parlament Ewropew kien anki mamul minn membri ta' dawk il-pajizi aħna għamilna verifika mal-ministri u mal-gvernijiet nazjonali u illi tawna eh, data vera u fil-fat rajna illi kienem eh, gidba eh, minnaħa tal-Kunsil għaw interruzzjoni. Fil-pajis tijak, fil-Greċa u fil-Spanja, xini rata ta' ta' għat taż-żaza. Skużawni jekk jiena tħalt, forsi biex ngħidu li l-flus u tajjeb fil- eh, eh, imma il- irrata ta' ta' għat ta' zaza għada għolja fil-Italja u fil-Greċa u ma nistawx nirsolvu għadin is-situazzjoni billi non fuq flus fuq dan għax jekk għanna aħna e, fil-Greċja per eżempju hemm e, xi 60% ta' rata. Skużani jekk jiena tħalt e, u għamil dan il-kumment, imma nixtieq nkun preċiża. Jiena nirringrazzjak ta', dan il-kumment, għax dan se jipermettili anki nitkellem anki fil-font. F'ċerti każijiet iva jien qed naħseb fuq l-Ispanja u fl-Italja il-qatt fost iż-żgħażagħ anki jekk bil-mod qiegħda titjieb. U jiena bel miegħek illi il-qat kemm fost iż-żaza kif ukoll anki dik ġenerali nistgħu nirsolvuha billi namlu intervenzjoni pubblika eh, biex nappoġġaw il-nies eh, għada u nies li qed ifittxu x-xogħol, eċetera, però nirsolvuha speċjalment bil-impenji li joħolqu impigi u dana huwa ir-raġuni eh, li għalija Eh, illi jiena a favur illi inżommu eh, l-impenji fuq il-programmi importanti tal-Unjoni Ewropea Cosme Horizon 2020 illi eh, jgħatu verament għajnuna lill-SMEs eh, għal entitajiet ta' riċerka għal universitajiet għal intraprizi b'mod ġenerali rridu naħdmu fuq dawn iż-żewġ eh, setturi it-teknoloġija l-innovazzjoni u mbagħad fl-istess ħin irid ikollna wkoll sistema ta' welfare illi jiggarantixxi il-taħriġ eh, E, e, e, il-fat li jisibu xogħol u l-fat li żgħażagħ jadattaw ruħhom għal bżonnijiet industria 4.0, l industria li taħt strumenti u li tuża strumenti ta' welfare u ta' jnuna għall-impjiegi mhux antikwati, aħna rridu ninvestu anki fuq dan biex nejnu li żgħażagħ Eh, biex ikunu jistaw jaffaċċaw id-dinja tal-xogħol illi eh, eh, jitbiddel ħin kollu u li nistaw nifinanzjaw. Grazzi. We'll give him one minute. I think that is fair. Għana toħ minuta naħseb illi ħaqqu. Chiedo scusa. Allora jena naħseb, skużawni, jena naqbel miegħek illi irridu nimxu fuq żewġ eh, setturi jekk din hija l-idea tiegħek, jekk l-idea tiegħek illi irridu nikkanċellaw pjan biex mbagħad noħol u ieħor ma naqbilx allura fuq dan. Irridu naħdmu b'mod parallel fuq żewġ eh, linji u, u jena unek ikkonċentrajt ruħi fuq suġġetti li huwa tipiku ta' dan ta' dan ta' dan il-komitat. Bek naħseb illi rispondejt il-kulħadd fil-kollega tal-ENF u li tela jekk il-traduzzjoni kienet tajba u mandelebda dubju eh, eh, meta wieħed is anki il-kwalità tal-interpreti tagħna eh, meta jiena rajt lista anki tal-programmi tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa ridikola l inkomplu b'din ir-retorika kontra l-Ewropew. Ewropea. E meta nafu li ħafna drabi ikunu kulħadd jaffuqom. E, e, u anki meta wieħed iqis il-fatt li qed inħallsu anki s-salarju tiegħu din il-persuna. No more remarks. Grazzi li Survjotti jekk m'hemmx iżjed kummenti jew mistoqsijiet. Nixtieq nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk u tal-li kena din id-diskussjoni eh, verament informali, jina nħobbom id-diskussjoni informali. L-iskadenza għall-emendi huwa 23 ta' Mejju fl-ofsinar u il-votazzjoni hija pjanata għad 19 ta' Ġunju. Mela, grazzi ħafna. Then we proceed to next item on the... Nadu issa l-punti li mis fuq l-agenda, punt numru 7. Li huwa dwar studju fuq l-integrazzjoni ta' refuġjati fl-Awstrija, il-Ġermanja u l-Iżvezja. L-awtur tal-istudju hija Sinjura Reġina Conless Seidel, illi hija riċerkatriċi fil- eh, riċerkatriċi dwar il-politiki eh, ta' suq tax-xogħol Ewropej u ta' komparattivi fl-Istitut għal Riċerka dwar l-impjiegi. Tista' tieħu bostok and then I'll give you the floor. And remember that there are people, lots of people also following us. Uh, if Mela, nadilek il-kelma u fakrek li jem nis illi għedin seguna mux bisri il-kamra manka permezz tal-kompjuter. Grazzi tal-edha u għek nadilek il-kelma. Grazzi ħafna tal-li stidentuni għawek u tajtuni l-opportunità prezenta l-studju fuq l-integrazzjoni ta' refuġjati fl-Awstrija, il-Ġermanja u l-Isvezja. Dan huwa studju ikkomissinat mill-Kumitat EMP is-sena l-oħra. Huwa studju komparattiv. U għalek, fi 15-il minuta <coughs> ser eh, ngħidilkom daqsxejn iżjed dwar x'ġara f'dan u f'dawn it-tlet pajjiżi f'termini ta' politiki ta' integrazzjoni. Meta nitkellmu fuq dawn it-tlet pajjiżi, qed nitkellmu fuq il-tlet pajjiżi li żjed popolari fost ir-refuġjati fl-2000 u 15 u anka l-2017 servew bħala mhumiex punt ta' dħul għal-refuġġati imma dawn it-tlet pajjiżi huma avvanzati fis-servizzi ta' integrazzjoni u l-politiki ta' integrazzjoni għandhom iżjed esperjenza minn pajjiżi oħrajn, speċjalment il-pajjiżi ta' transitu bħal italja l-Greċja, l-Ungerija u jinqata' l-mikrofonu tajjeb kien hemm ukoll prezentazzjoni ta' xarilu dwar studju dwar dawn it-tlet pajjiżi għandi kif semmejt u mill-istudju ħareġ li dawk il-pajjiżi l-Italja, l-Greċja, eċetera, ma kienux daqstant preparati biex jaqdu l-bżonnijiet tal-refuġġati u biex jappoġġawhom, jiġifieri il-politika ta' integrazzjoni hemmhekk għadha kif qed tibda titħaddem. Mentri f'dawn it tlet pajjiżi l-Awstrija, Ġermanja u l-Iżvezja il-politiki ta' integrazzjoni tagħhom huma iżjed avvanzati, speċjalment l-Iżvezja li ilha li għandha din il-politika u l-Awstrija u l ġermanija eh, f'dawn l-aħħar tliet snin żdiedu ħafna ir-riżorsi u l-isforzi tagħhom f'dan ir-rigward. Mela, għawek qed namlu qed nagħtu ħarsa ġenerali, ħarsa komparattiva fuq il-iżviluppi riċenti fil-politiki ħanaraw ta' xejn ix progress kienem u xie sfidi kienem. Samra u ftit ieħor se nitkellem ukoll fuq l-irwol tal-finanzjament Ewropew u kif ukoll fuq il-bidla fil-perċezzjonijiet u l-klima politika f'dawn it-tliet pajjiżi viżavi l-integrazzjoni. Dan ir-rapport huwa bbażat fuq analiżi ta' dokumenti uffiċjali, studji akademiċi u anka eh, data prodotta minn sorsi Ewropej u nazzjonali. Mela, biex nagħtu ħarsa lejn il-tħul, il-flussi ta' tħul ta' refuġġati fis-snin li għaddew, tindunaw illi kien hemm flus oli ħafna fil-Ġermanja, l-Awstrija u l-Iżvezja. Meta qabel mal-popolazzjoni fl-2015 l-ola kien fl-Iżvezja. Umbagħad wara l-Awstrija u wara l-Ġermanja. Umbagħad il-flus inbidel kien hemm tnaqqis fil-flus ta' nies wara Marzu tal-2016 meta nalqet ir-rotta tal-Balkani u meta ġi firmat ukoll il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. U eh, minn tera mbagħad wara fil-Ġermanja wkoll kien hemm tnaqqis, imma dana ma jidirx minn dina l-istatistika ta' għażila u hekk għaliex fil-Ġermanja hemm sistema ta' reġistrazzjoni għall-ażil fuq żewġ livelli. In-nies l-ewwel jiġu reġistrati bħala possibilment kandidati għall-azil u mbagħad wara jiġu mistiedna jresqu l-applikazzjoni tal-azil tagħhom u ġili jaddu xhur sħaħ bejn dawn iż-żewġ fażijiet. U jattini fażi biss li hija reġistrata fil-istatistika, imma il-fluss ta' tħul ta' refugġati wara Marzu tal-2016 fil-Ġermanja naqas ukoll. Meta nħarsu lejn il-politiki ta' integrazzjoni jew l-ewwel karatteristiċi tal- ta' dawn ir-refuġjati u l-applikanti tal-azil illi daħlu fit tlet pajjiżi f'dawn l-aħħar tlet snin, nindunaw illi dawn ġejjin prinċipalment minn ħames pajjiżi ta' oriġini. Ġifiri, is-Sirja, l-akbar grupp, eh, l-Iraq, l-Afganistan, l-Eritrea u l-Iran. Imma reċentement daħlu nies ukoll minn Niġerja, il-Pakistan, il-Ġorġa u t-Turkija. Iġifiri, il-numru ta' nies li qed jaslu minn pajjiżi fi gwerer naqsu. L-applikanti tal-azil huma eh, l-iżjed eh, zazax u għandek bejn 60 u 70% illi huma irġiel u daq 70% minnhom għandhom inqas minn 30 sena il minarenni huma daqs 30% tal-waslit il-ġodda kollha u minnhom daqs 20% jaslu mhux akkumpanjati dawn huma grupp speċjalment vulnerabbli. DH structure Mela, fuq struttura, fuq l-edukazzjoni u s-sistema ta' taħriġ, fuq integrazzjoni ta' rifugjati, brabta Eh, il ma taħriċ huwa importanti fis-suq tax-xogħol u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. Ma l-informazzjoni mhijiex mhijiex pjuttost imċajpra mhijiex ċara fil-tliet pajjiżi. Imma li hemm li hemm xejriet simili fit-tliet pajjiżi u hemm varjazzjoni tal-madwar il-pajzi ta' oriġini mm, u il-level ta' edukazzjoni u polarizzata u il-maġġoranza ta' rifugġati f'Miran l-Iraq għandhom edukazzjoni sekondarja mal maġġoranza ta' dawk mill-Afganistan u l-Eritrea u s-Somalja. L-iktar l-iktar għandhom edukazzjoni ta' livell baxx ħafna u xi 30% ta' sekondarja u ħafna minnhom Ehm, għandu biss skola eh, fil primarja jew eh, lanqas dik. Mm, Ġifri għandek stampi puttost eh, polarizzata u brabta mal-rati ta' rikonoxximent huma għolja iktar mill-rata tal-medja tal-Unjoni. Mod partikolari kien fl-2016 b'xi 70% bħala medja fi tliet pajjiżi imma dan naqa 70% fil-2016 imma dan naqa sal-40% 50% fil-2017. U li jibdel ukoll huwa li hemm tip ta' protezzjoni oħra li qed tingħata. li li eh, il-għed minn kull żewġ fil-Ġermanja u minn kull ta' fil-Awstrija ta' applikanti ta' b'suċċess jirċivu biss eh, protezzjoni sussidjarja u dana jott u kol rabta ma' Sirja ma' Sirjani fi Svezja fejn 5% biss jirċivu protezzjoni taħt se konvenzjoni ta' Ġenevra 95% ta' għajnuna sussidjarja temporanja. U dan hemm bidel ukoll fil-Ġermanja imma inqas Austria. awstrija Xejriet huma simili mhux biss bejn il-pajjiżi ma wkoll ċertu żviluppi li qed jista' jeropa kontrastanti. Per eżempju għal dak li huwa aċċess għas-suq tax xol. Dan huwa restringenti ħafna fl-Awstrija għaliex wara tliet xhur l-applikanti għall azil jistgħu jaħdmu. Imma dawna jinħarġu biss għal xogħol staġjonali fit-turiżmu jew fl-agrikoltura. Hemm ukoll reviżjoni ta' priorità. Imma basu ġemani fi Svezja l-aċċess għas suq ta' xogħol ġie liberalizzat. Fil-Ġermanja ir-reviżjoni ta' priorità ġie sospiż temporanjament u fl-Iżvezja hemm eżenzjoni milli qed jingħatar permess ta' xogħol ġifieri rifuġjati jew inkella applikanti għal eżil jistgħu jibdew jaħdmu wara li jkunu eh, nataw l-applikazzjoni tagħhom taħt ċertu kondizzjonijiet ovvjament mingħajr eh, ukoll taħt permess ta' xogħol ma dawn huma eċċezzjonali. L-Awstrija wkoll għandhom karatteristika partikolari minħabba li mm, għandhom aċċess restret eh, għal għal pagamenti ta' benefiċċju, l-awansi ta' benefiċċju, speċjalment għal dawk li għandhom protezzjoni sussidjarja li m'għandhomx aċċess għal eh, skema minima eh, ta' dħul skont il-bżonn u dan mhux probabbli mur kontra direttiva ta' kwalifika tal-Unjoni Ewropea. li għandek kol simili bejn tliet pajjiżi reazzjoni immedjata għall influssi olja u l pizzajiet fuq l-awtoritajiet li jipproċessaw l-applikazzjonijiet f'waqthom kwalità bil-djar, opportunitajiet għal-għanettib kien hemm reazzjoni li tliet pajjiżi kienu qegħdin jimplementaw politika iktar restrittiva, ġifiri anki qabel il ftejn bil-Unjoni Ewropea u t-Turkija il-frutieri ġew tradotti u l leġiżlazzjoni bidlu t-tip ta' protezzjoni protezzjoni temporanja li hija iktar u iktar e, imwessa. Per eżempju fl-Svezja e, bel-2016 irkonoxxew irkonoxxewhom bħala e, applikabbli għal permess tax-xogħol. Imma wara jingħataw protezzjoni temporanja u l-istess fl-Awstrija u l-Ġermanja il-protezzjoni temporanja tqassret minn 5 tliet snin għal stant eh, din kienet karatteristika f'kull pajjiż ġifiri il-permess ikun skont il-sforzi ta' integrazzjoni individwali. Li kollok per eżempju ċertu livelli tal-lingwaġġ, ta' lingwa eh, u illi inti eh, tkun tista' tfendi rasek. Inti xi ħaġa li jew fin tliet pajjiżi. Anki għad dritt ta' korsijiet ta' integrazzjoni għal-lingwa kien jumma mandatorji, jiġifieri jekk ir-rifugġat ma ma jissegwix dawn il-korsijiet jistgħu jqatawlhom il-benefiċċji. Jrid ikun hemm unifikazzjoni tal-familja li ħaġa li qed tiġi dibattuta ħafna fil-Ġermanja, suġġett jaħraq xi ħaġa li ranjaw fi tliet pajjiżi fl-Awstrija u l-Ġermanja. Il-pajjiżi ta' oriġini, lista ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri, GSTs, ehm, imma l-Iżvezja m'għandhomx din lista. U l-Ġermanja wkoll għadhom ċertu restrizzjonijiet biex jipprovdu bilanċ tad-distribuzzjoni mal-pajjiż biex jirrikonnoxxu r-rifuġati. L-idea kienet biex inaqsu l-influss ta' eh, l-influss ta' ranti u l-pull factor fuq il-politika ta' integrazzjoni Nista' naraw li fl-istess waqt ir-restrizzjoni ta' dan il-politika ta' ażil progress mandatorju sar u l baġit tal-integrazzjoni żdied ħafna il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol huwa wieħed mill-iktar fattur li jfavorixxi integrazzjoni fuq żmien twil fil-tliet pajjiżi, jiġifieri. Eh, Nirdu nifukaw fuq dan ehm, u jrid ikun hemm u hemm programmi wkoll għall integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u anki għal eh, naqis tal eh, biex naqsu prekarjat ukoll u diġa ħaġa li naraw fil-pajjiżi kollha. biex ikun hemm eh, integrazzjoni effettiva raw xfej marruż merġ fil-modi biex eh, ikun hemm integrazzjoni aħjar din id-darba il-gvernijiet allokaw ħafna risorsi biex jisaxħu l-integrazzjoni. U dan huwa huma elementi ewlenin għal strateġijiet. Imma kien hemm pereżempju għal dik li huma language korsijiet lingwistiċi nkella li jaqdu il-korsijiet lingwistiċi ma' esperjenza tax-xogħol din istrateġija um, ehm, din hija xi ħaġa iktar effettiva milli sempliċiment hemm xi ħaġa sekwenzjali bħala miżuri. Kien hemm approċċi ġodda pereżempju, mezzi ġodda kif wieħed jinvolvi il-min ħaddem fl-integrazzjoni u anki iktar attenzjoni li tingħata l-evalwazzjoni tal-ħiliet u l-rikonoxximent tal-kwalifiki. tal kwalifiki inkis inkluż l-iżvilupp għal għodda ġdida hekk bħala evalwazzjoni. Allura forsi biex intikom eżempju. Infiqa l-integrazzjoni tripla bejn l-2015 u 17 fl-Awstrija u Ġermanja. U żdiet bexar darbit mill-2006 10 snin ilu fl-Iżvezja. U l-ispejjeż diretti fil-budget tal-istat għall-proċessar Eh, eh, l-appoċ li ndata l-municipalitajiet għal dak li huwa l-programm ta' traduzzjoni huwa ekwivalenti għall ispejjeż tal-polizija il-korp u l-edukazzjoni kollha għolja fl-Iżvezja. U hija xi ħaġa aktar għolja l-integrazzjoni. minkejja il-linja ta' politika ta' kod sens hija huma approċċi nazzjonali eh, li jisu eh, l-speċifiċitajiet tas-sistema eh, l-ħtiġijiet ta' reklutaċ li kienu u skont il-klima politika u aħna l-ideja li nsaħħu il-ħiliet tal-rifugġati fejn memx xogħol f'postijiet fejn fejn iktar bżonn ċertu tip ta' xogħol u l-Ostrija u Ġermanja jiffukaw fuq ir-reġim ta' apprendistat doppju, ġifiri li huwa met standard ta' kwalifiki vokazzjonali. Ġifieri programmi huma nfassla biex eh, ikollok din it-tip ta' taħriġ doppju, eh, speċjalment għaż żaza U għandek ukoll is-sistema ta' 3 plus 2 fil-Ġermanja. illi ti tippermetti li zaza sa 25 sena minn Afganistan jista' jgħidlu fil-dual apprenticeship għal pretest doppju Mbagħad jirħidu permess għal dawn it-tliet snin u mbagħad eh, ikollhom sentejn addizzjonali jekk jixtieqilhom isibu xogħol f'dak il-qasam. Allura miktar inizjattivi f'dan ir-rigward. Issa, il u wkoll tispikka f'ċi ċ'affarijiet biex per eżempju jiprovdu integrazzjoni, appoċċa integrazzjoni għal intervenzjoni Eh, bikrija, jiġifieri li mhux talib biss ikonom rikonoxximent eh, eh, li jkun hemm aċċess għall korsijiet lingwistiċi u anki il-programmi attivi, imma anki dawk li kellhom l-iktar probabilità għolja ma kellhomx Per persuni li ġejjin mis Sirja hija għandha x'aqsam mal-bidliet li lejn minn 50%. Li huwa speċjali fil-Ġermanja huwa li toleraw il is-sospensjoni li hija kemm sejħa toleration status hija formola legali. Jiġifieri dawn jiġu ċertifikat dawn li huma leġibbli ta' sospensjoni tal-naħija tagħhom u jista' jkollhom ta' tkeċija tagħhom u jista' jkollhom aċċess għal dawn il-korsijiet ta' estensjoni. U din mhix xi ħaġa li sseħħ ħafna mill-pajjiżi l-oħra. X'nistgħu għal daqstant ngħidu dwar il-integrazzjoni tas-suq tax-xogħol li huwa tant importanti f'pajjiżna X'talimna mill-passat? diffiċli nevalwaw il kondizjoniet tax-xogħol ta' rifugġati u applikanti għall ażil Għax ħafna data disponibbli ma tippermettix illi u la distinzjoni bejn rifugġati ta' migranti oħrajn għallura nafu ftit li xejn e, li ma dan il- Rajna modju speċjali fil 2014 l-European Labour Force Survey illi turi medja illi wieħed minn kull erba' rifuġat sab xogħol fuq żmien medju. Għal daqstant meta mqabbel mal-migranti tax-xogħol anke minn pajjiżi mhumiex fl-Unjoni. Eh, distak u dana qed jingħalaq mill il-popolazzjoni ni edha tispiċċa wara sentejn u nofs. Minħabba d data amministrattiva ħna qegħdin naraw illi riċentament id-rati t'ampik impjieg qegħdin ftit li xejn 50% fl-ewwel sena wara rikonoxximent li ġew impjegati fl-Awstrija 22 wara sentej l-istess fil-Ġermanja u il-30% wara 3 snin. Jew xejn aħjar ma dan jieħu l-ħin Anki ħambalina nafu li l-xkir biex il-fuġati jitlu fi suq ta' xogħol huwa akbar għal migranti ta' xogħol illi ġew eh, bidiġab xogħol lest eh, b'offerti ta' xogħol. U hemm ħafna proċeduri twal li jgħaddu minnhom. U għalhekk diffiċli rifuġġati. Mistaqsija hija kemm ir-rifuġġati li tiġi integrat fis-suq tax-xogħol. Diffiċli ħafna li nevalwaw għadi. Bejwet u jħor għandek 1% tal-forza tax-xogħol tal-ħaddiema propjament u xi tnejn fil-mija fl-Iżvezja, 8% fil-Ġermanja, l-Austria u 2% fil-Iżvezja. Ma diffiċli eżatt li jkollok numru eżatt u preċiż. Issa l-għol tal-Unjoni. Integrazzjoni hija kompetenza nazzjonali. Imma l-Unjoni qed tappoġġa Eh, l-sforzi tal-istati membri eh, minn ħata fondi ehm, u anki minn koordinament eh, u analizi fuq il-wol tal-fondi tal-Unjoni, għat-tlet pajizi il-fondi ewlenin huma għanin u baqamif il-fond ta' migrazzjoni u ta' migrazzjoni u integrazzjoni. Aħna smajna ħafna li għamif qed jintuża ħafna skont il-studju parallel minn Polonja u koll Ungerija qegħdin jintuża biex jappoġġa il-soċjetà organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, l-NGOs, imma dan huwa inqas il-każ dawn li tlet pajjiżi ma tantx jintużaw għal akkoljenza u integrazzjoni. ISF iktar qed jintuża għal integrazzjoni tax-xogħol fit-tliet pajjiżi. Aħna rajna illi per ħar snin il-proġett tal-ISF naqqas mod partikolari minħabba li l-awtoritajiet li qed iġennu li jessef il-fondi tal isf li huma servizzi pubbliċi eh, jħsibu illi eh, dawn huma burokratiċi wis u skabrużi wis u għal daqstant ħafna drabi, perempju fl awstrija ma applikaw għal ebda eh, proġett li huwa finanzjat mill-ISF dan il-periodu ta' finanzjament attwali, anke fil-Ġermanja naqs ħafna ħafna tal-bejt, anke fil-Svezja naqsu. Allura, meta tkellem mal awtoritajiet u għal-responsabiltajiet ta' dawna jgħidu illi jilqaw il-proposti li simplifikaw l-aċċess għal fondi tal-Unjoni fil-periodu ta' wara is-sena 2020 u ċentament il-grupp tal-livell għamlu proposti f'din id-direzzjoni u man xi ħaġa li t-tlet pajjiżi laqgħu. Bratta mal klima politika u perċezzjoni pubblika, ovvjament din hija kontroversjali ħafna eh, li hija dibattuta ħafna bħala kwestjoni. Fi tliet pajjiżi il-polls juru il immigrazzjoni għall-iktar problematika urġenti fit tliet pajjiżi tendenza eh, li qiegħda tinżel kull marmur ma' xorta hija għolja fuq l-aġenda tan-nies. Id-dibattitu ġeneralment sar eh, polarizzat ħafna. Naraw dan minn media mill-politikanti narawhom dawn l-affarijiet ukoll, politiċi propjament u anki ħafna pajjiżi kontra l-migrazzjoni li u salutar popolari anke fl-Iżvezja, ma l-Iżvezja xorta hija tispika bħala il-pajjiż l-ikbar proporzjon tal-popolazzjoni ġbi kważi 50% illi jaraw l-immigrazzjoni bħala ħaġa pożittiva ta' persuni li jaqgħu barra mill-Unjoni. Bħala medja din hija 20% biss fl-Awstrija u 24% fil-Ġermanja, ġifiri l iżvezja bħala soċjetà jippoġġew ħafna rifuġġati u integrazzjoni tagħhom. L-iktar li huma kontri huma l-Awstrijaċi. Policy challenges, what remains with respect. L-sfidi dak li jibqa fil-politika ta' integrazzjoni fil-tlet pajizi minn liktantija l-inċertezza fuq il-futur principalment fuq il-permessi ta' residenza temporani eh, li skoraġġa li investu fil-lingwa fil li talmu l-lingwa. issa qegħdin su dawn il-permessi ta' permanenza u il-fenomenu huwa li dawn l-investimenti eh, huma l-investim huma raġuni u li n-nies qegħdin jonqsu u mbagħad hemm anki eh, vojt ta' integrazzjoni ta' integrazzjoni f'ħafna pajjiżi il-politika ta' integrazzjoni timvolvi ħafna oqsma u livelli ta' gvern li mħabba fihom il-koordinazzjoni hija diffiċli minnaħa tal-rifuġati mhux dejjem jiġu konsiderati. Per eżempju fil-Ġermanja, l-aġenziji ta' impjegi ma jistawx joffru korsi ta' lingwa li jagħmlu prevenzjoni fuq waqfu l-integrazzjoni fil integrazzjoni Fil-Zveċja, l-autoritajiet edin jiprogrammaw l-integrazzjoni tagħhom tliet darbit tliet livelli differenti ta' integrazzjoni u hemm bżonn ta' iktar eh, taħriġ integrazzjoni biex jagħtu il-impigi. U dana imħabba li eh, il-maġġoranza ta' rifugjati mandomx l-edukazzjoni bażika. Allora hemm bżonn ta' korsi ta' alfabetizzazzjoni. U biex insibu politika ta' integrazzjoni bazata fuq l-evidenza id-data disponibli hija kruċali u ħafna drabi nisa. Il-rakkomandazzjonijiet biex ntejbu l-appoċ għall-integrazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea jiena ġa semmejt forsi għandu jkollna reviżjoni tal-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu innaqsu il-pis amministrativ tal-ġestjoni tal-fondi Ewropej. U anki l-abitudini illi jiġu finanzjati proġetti osra. Dawn għandhom jiġu revizjonati għax hemm ħafna esperjenza li tintelef hawnhekk u aktar produttiv illi nidentifikaw approċċi u balla minnatu fondi għall-integrazzjoni jinda ġasem semmejt il-fatt illi il rwol principali tal-Unjoni u huwa li saha il-koordinazzjoni l-Unjoni Europea adottat pjan għall-integrazzjoni ta' pajjiżi terzi f'Ġunju tal-2016 u n observaw hawnhekk illi Spess metta nipromovu il-taqsim tal-prassi l-identifikazzjoni ta' fatturi ta', facilitazzjoni jew ta' prevenzjoni huma importanti u jistaw jindikaw il-kapacità tal-autoritajiet pubbliċi f'pajjiżi li għandhom inqas esperjenzi u li għandhom inqas risorsi finanzjarji. U l-aħħar il-bżonn illi nużaw is-sistema ta' monitoraċ tal-migrazzjoni dak li ngħidulhom indikaturi ta' Saragoz, Saragozza. U dan jfisser illi dak li qed jitolbu l-azil u li r rifugġati ma jistawx jiġu identifikati bħala data u ma nistawx jiġu użati biex noħorġu rekomandazzjoni biex jisimu miżuri ta' l-aħjar prassi u biex noħorġu evidenza empirika. Dan huwa kol ma xtaqt ngħid. Grazzi ta' din il-prezentazzjoni interessanti ħafna. Mawx ħafna membri prezenti ma' għam dawk li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet għandi mistoqsija minn mela t-signora Rinde mill-Austria. Grazie. Grazzi tal-prezentazzjoni, għandi xi mistoqsijiet żgħar. Jiena fost dawk it-tliet pajjiżi tista' tajdinna eh, eżempi tal-aħjar prassi. Prassi li tixtieq li lil kulħadd fejn aħna nistgħu eh, napplikaw. Tista' tajċa ħaġa anki fuq il-vojt ta' koordinazzjoni fir rakkomandazzjoni xie rigwardaw il-kompetenzi fuq livell tal-komunità, tal-livell tal tal-provinċa jew tal-pajis, tal-pajis, xtaħseb fuq da. U mat mistoqsija oħra fuq il-appoċ, iktar appoċ li jemżon għal nisa rifugġati, Xi tfisser? Eh, Xinu ma daw il-mizuri? Nishtiq inkolli id-detal taħħom mill-passat tiegħi personali jiena ħafna snin ilu kont qed naħseb bħala naħdem bħala konsulenti ta' rifuġati ilu ħafna u jiena żgura li situazzjoni tbidlet issa minn dak iż-żmien, imma jiena kelli l-esperjenza spiss illi meta niġu għal pariri li nagħtu. Eh, kienu jiġu l-irġiel biss. U dejjem kienu jgħidu l-jum qed jitkellmu anki fisem il-mara tagħhom. U forsi rakkomandazzjoni minn naħa tiegħi, imma minn snin ilu kif ngħid illi nitkellmu direttament mal-nisa konċernati. Forsi tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq dan il-punt. Grazzi. U issa nisimgħu anki minn tistur mar. Grazzi, President. Fil-qosor ħafna. L-għennet. L-għennet kongratulazzjoni l irrelatrici għal din il-prezentazzjoni li kienet twila, imma kella 15 imma damet 35 minuta fil-fat biex ta' dinna din il-dan forsi ma baqaħat fil-sala. Pero jidirli u jider ċar illi l-akkoljenza għal-rifuġati miex ħaġa li għam għuħet jamela wieħed waħdu, la għal-rifuġati u laqas il-poplu li għom. Inti għattinna illi fil-Germania il-situazzjoni miex tajba. U allura eh, nifirħule, grazie. Grazzi. L-ewwel net nixtieq nitlob skuża għal 35 minuta li dom titkellem. U grazzi anki tal-kumment tiegħek. Imma u l-sinjura minn Awstrijaka, e, eżempi ta' prassi tajba, hija e, mistoqsija tajba di, interessanti, kif diċaqat. Għatem nuqqas no ta' arfin eh, bazzat fuq l-evidenza fuq dak li jahder dak li huwa tajjeb f'kuntesti differenti specialment fil-Svezja u l-pajzi tan nordiċi kienem esperienzi twal u politika kienem eh, evoluzzjoni ta' prassi tajba, per eżempju sussidi għal rifugiati però fil-fat u diffiċli li naslu għal eh, eżempi ta' prassi, tal-aħjar prassi, u ma diffiċli. Forsi nistaw najdu lingwa li nibdewa kmini ħafna bil-korsi tal-lingwa, specialment korsi lingwistiċi vokazzjonali dawn jistaw verament jagħmlu differenza fl-integrazzjoni tal-migranti u rifugiati fis-suq ta' xogħol U dan anki kombinati mal-esperjenza ta' xogħol mhux biss ta' apprendistat, biss imma anki staġ internati f-situazzjonijiet reali ta' xogħol. U dan eh, jider li huwa pozittiv ħafna. Fl-Austria, per eżempju, huwa importanti li wieħed jifhem n-nis tip ta' kapacitajiet għandhom, xħiliet għandhom. ħafna drabi m'għandhomx kwali, kwalifiki formali, però għandhom esperienza fi xogħol u għallora huwa importanti eh, illi l autoritajiet austriaci illi għamlu din l evaluazzjoni ma jafu verament u għal din il raġuni u importanti illi essir evalwazzjoni kemm tal-kapacitajiet u ħiliet formali u non formali. Fl-Austria għanna din verifika tal-ħiliet IMS u fil-Germania il-Bundesagentur l-autorità tal-impegni tal-impigi pubbliċi li sviluppat strument sofistikat ħafna u se jiġi issa testjat dan l-istrument. Ħafna minn dawn il-prassi ġodda għadhom fi stadju pilota. Umbat wara se jiġu evalwati. U forsi f'xi sena jew tnejn se nkunu nafu iktar eh, fil-prassi fil iktar promettenti. E, e, Il-vojta koordinazzjoni, naturalment, il-kompetenzi huma distribuiti bejn il-livelli differenti ta' amministrazzjoni municipalitajiet, il-lender, il-gvern federali, imma anki bejn il borta ta' migrazzjoni, il-servizzi ta' impigi pubbliċi u ħafna drabi hemm vojt fi sens illi per eżempju mem lebda skambju ta' data minn posta liħor u kien hemm sforzi biex niprofaw nimlewom dawn il-vojt eh, ta' koordinazzjoni. l jmessu l-Fond ta' Organizzazzjoni għedin jikoperaw dan u pass il-qoddim, pero għat hemm ħafna nuqasijiet. In-nisa iktar appoċ għal nisa rifugġati u għacħar dan rajnieh illi ħafna drabi il nisa rifugġati għandhom livell ta' edukazzjoni iktar oli minn dak tal-irġiel, però għandhom rati ta' impigi iktar baxxi. Anki esperjenza ta' xogħol inqas. U dak li qed proponni li nitkellmu direttament ma' nisa iva, dan huwa naturalment importanti ħafna anki biex wieħed jeleb il-xkil kulturali fi Svezja rajta ħaġa interessanti ħafna huma E offrew modi ġodda biex wieħed ikun jista' jitkellem ma' nisa li jkollhom it-trabi tagħhom stess. Grazzi. Is-Sur e Schulze. Grazzi. Eh, nitlob skuża li wasal tard, ħafna laqat eh, fl-istess ħin illum. U wara dak li smajt eh, jiena qed nisma' qed ngħixu f'sitwazzjoni differenti jiena fil-Bundesland tank tiegħi Saxen et nara li hemm ħafna rifuġati u migranti illi mhux qegħdin jaħarbu mill-gwerra eh, għax qed jiġu persegwitati ma qed jiġu hemmhekk għal raġunijiet ekonomiċi. Huma fil-fatt migranti ekonomiċi huwa diffiċli ħafna li wieħed jintegrom. Huma għandhom korsi tal-lingwa Però jekk nistaqsu lil tal-allima kif iġibu ruħom waqt il-korsiet jgħidu li situazzjoni hija terribli. U ħafna U għak nitolbu l-rifugġati u ma jajdu l li aħna rridu eh, naqilaw il-flus għax infaqna ħafna flus eh, u l-familji tagħna nifqo ħafna flus u allura jiena naħseb illi dawn it-teoriji jaħdmu tajje, però mbagħad fil-Ġermanja fil-prassi mhux hekk fil-fatt jiena meta nisma ngħid li fil-Ġermanja jaħdmu ma naqbilx eh, jiena qed nara li jenna problemi kbar eh, bil-persuni li m'għandhomx raġunijiet ġusti biex jitilqu pajjiżhom bħal per eżempju l-gwerra jew l-persekuzzjoni politika jiġu għal raġunijiet ekonomiċi biss. U jiena nista' nifhem mom, nista' nifhem jiena wkoll għax hekk jiena m'għandix impik, allora mmur infittxu fejn hemm impik, però is-sitwazzjoni fil-Ġermanja eh, u fl-Ewropa hija differenti ħafna minn dak li qalet il-sinjura fil-żewġ minuti li nasmajt lila. Il-President, jena għandi żewġ kommenti anki jena fuq dan. Meta nħares lejn l-istampa li tajt ent jider illi l-Unjoni Ewropea, e, il-livell tal-Unjoni Ewropea hija huwa livell iktar problematiku f'din is-sitwazzjoni. L-unet imħabba fil-fatt li hemm ftit stati membri illi ħadu responsabilità li jirċevu il-migranti. U t-tini, ftit wis, li huma dawn it-tliet stati membri, użaw il-possibilitajiet illi l-Unjoni Ewropea tagħti għal appoċ għal edukazzjoni u investimenti fil-proġetti differenti. għax dina ħaġa li ma kellix rata twila olja fil-prezentazzjoni tiegħek. għall tlet tliet stati membri għamlu dak li kellhom jagħmlu. Imma peress li l-livell Ewropew ma jaħdemx kif għandu jaħdem, ma kienx possibbli li jkollna l-appoġġ politiku biex ikonna interess komuni u l-arranġamenti eżistenti, eh, per eżempju il-fondi, ma ġewx użati kif forsi setaw. Pero jina għawnek forsi qed niprovoka iktar minn ah, iktar minni minn etnati eh, komment kostruttiv. Forsi bħala reazzjoni għal komment tijak fuq il-fondi Ewropej nistanajt eh, illi forsi jina kont daqsxejn negativa wis. Jieġu użati ma mux ħafna. Hemm raġuni speċifika. Imma il fond jiġu użati. Imma l-użu qed jonqos imħabba dan il-piż amministrativ li jiena semmejt. Jiena ngħid li l-fondi huma importanti wkoll fil-Svezja jina tkellimt mal autoritajiet li qed jgħidu li jgħidu li qed jużawhom dawn il-fondi u minkejja dan il-pis forsi huwa biss forsi jiena kont qed nagħmel provokazzjoni meta kont qed ngħid li irridu nagħmlu ġestjoni aħjar ta' dawn il-fondi. Huma importanti, eh, per eżempju, għal taħriġ vokazzjonali lingwistiku eh, jew anki għal networks ta' counseling illi jaħdmu tajjeb ħafna hemmhekk eh, dana jista' jkun anki eżempju tal-aħjar prassi. U allura il-fondi huma jaħdmu ma għandhom għandhom jiġu użati daqsxejn aħjar. Bħala reazzjoni ta' lejn is-Sur Schulz, forsi fi Sassonja intkom kelkom din l-esperjenza. Hija esperjenza speċjali. Jiena naqbel li hija ħaġa diffiċli ħafna. U xejn huwa perfett kif naraw anki fil pajis l-oħra, aħna l-bot mill-perfezzjoni. Però jina stanajt illi anki jina fil-esperienza tijaj personali, per eżempju, jina nitkellem ma' minuri non akkompanjati, rifugjati huma għandhom motivazzjoni kbira ħafna jina qatt ma rajt eh, persuni daqshekk motivati biex jiġu integrati u biex jirċevu impik u edukazzjoni aħjar minn dawn. U allura dawn huma żewġ dinjiet eh, differenti eh, tar-realtà fil germania bħal anki f'pajjiżi oħrajn. Huwa diffiċli li wieħed jgħid anki l-migrazzjoni mħalta ħafna minnhom jiġu għaliex qed jaħarbu mill-persekuzzjoni jew qed jiġu għal eh, raġunijiet ekonomiċi. Ħafna drabi huwa diffiċli li wieħed jagħmel differenza. Però ma nafx jekk dawk li jiġu għal raġunijiet ekonomiċi u fil-fatt m'għandhom l-ebda interess illi jintegraw. Jiena naqbel miegħek però illi ħafna jina għat illi il-taħriċu eh, fit-taħriċu għad diffiċli illi nikonvinċu zazah biex jisegwu eh, din it-triq u ma jirċevu ktar flus u bat ħafna drabi jihdu xol minna ħiliet u ħafna drabi għandhom eh, jibatu l-flus dar eh, il-familja u però meta wieħed ħares lejn ċifri nistgħu ngħidu li qegħdin jitjiebu u hemm dejjem iktar żgħar eh, li qed jibdew dan training apprendistat u anki il- min ħaddem għandu interess kbir biex E, e, jgħinu lil dawn ir-rifuġati ħalli jagħmlu taħriġ għall apprendistat Grazzi ħafna ta' rapport. U jena zgura illi se nerġgħu nistednuk fil-futur. Biex naraw kif tiżviluppa situazzjoni għax eh, hemm ħafna riżultati tajba u hemm ħafna u anke hemm xi hemm bosta riżultati eh, ħżiena. U interessanti li naraw kif is-sitwazzjoni titbiddel biżmien. Grazzi tal-prezenza tiegħek u tal-introduzzjoni li tajtna u li tħallinna anki il-taqsira biex nkunu nistgħu nistudjaw. Eh, Tistgħu għad eh, dispożizzjoni. Ejat ħallitinna stampi hawnhekk. Mela grazzi. Issa l-punt minja fuq l-agenda huwa l-AOB ma nix eh, AOB u allura nalqu laqa issa. U fissatej, preċiżi nibdew il-vot elettroniku nibdew bil ipustar eh, tal-ħaddima. Tal, uh, u allora kunu għaw preċiżi uh, għal-voti. Sur l'ordre du jour, c'est marqué 14h30. Eh, skużani, f'satej u nofs, mux f'satej. Iva, eh, ti korreġi ruħal president, f'satej u nofs, mux f'satej. 2.30.